Dear colleagues, welcome to the afternoon session. Before starting with the public hearing... Qabel ma nibdew b'dan it-tmiem, Nistgħu nibdew fuq ir rapport fuq il-missjoni li għandna fi Vienna li sar fi 17-18 ta' Mejju li għadda tal-2016. Il-prezentazzjoni kienet skedata għal dalodu imma minħabba tibdil tal-axħar minuta fl-agenda kellna tiġi posposta. Is-sur Nadi, kap ta' delegazzjoni rapporter dwar, rapport ta' dirti ta' bindem 2015 jippreżenta l-eżitu ta' din iż-żjara. Kjoġbok Sunnaki, għandek il-kelma. Thank you very much. Uh, so uh, we had. Grazie. Uh, Grazzi. Kenna zjara ta'kom fi Vienna Eh, kien parteċipant ikonna klieta minn nies, Snira Xirniki u eh, Karl-Heinz Decker u membri ta' Libe, Tour, Michael O'Flaherty. Introduċa l-agenzija Maltijan u l-framework u il- departimenti ewleni tal-Aġenzija, aħna tal-imna ftit fuq il-metodi ta' ħidma, riċerka, avvenimenti, u jien aħna konna mistidna u nixtieq li nistidinkom il-kol għal forum ta' drittijiet tal-Binidem fi for fi Vienna. Aħna wkoll kena informazzjoni dwar il- rappresentanti għal ġittijiet ta' fundamentali tal-bniedem li ħadmu fil-hotspots il greċja kif ukoll fil-stakeholders differenti uffiċjali ta' kollegament, NGOs ukoll. Tejja tal-rapport ukoll kien nafokaw fuq il-azil migrazzjoni li jiġi diskuss iktar fid-dettal fil-forum ta' drittijiet tal-bniedem. Delegazzjoni qed tgħid illi kienem hemm il-bżonn il inkomplu nsaħħu ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali tal-kooperazzjoni. Ir-rapport fuq il-prassi fil-istati membri għandhom rwol attiv għal dak li huwa kriżi palmija dik eh, fi kriżi ehm, anke ta' persuni vulnerabbli fl-Unjoni, speċjalment it-tfal, u fil-fatt ħajkomplu bil-surveys ta' kwalità għolja u rapporti li ser rituna data importanti għal xorna u f'tal kas illi nitolbu illi dawn jagħmlu mod pratif porti speċjali u għajnuna mirata f'dan ir-rigward. Grazzi. Sinjura ċinċinċi. Tixtieq titkellem? Iva jien kont ukoll fi Vienna mal-Fra u nisa nikonferma biss jih dak li għaddu kif ippreżenta il-kollega tagħna li kien kap tal-missjoni u nixtieq nisħaq fuq il-fatt li kif fedna fis-seduta ta' fra li aħna sarna nafu esattament kif taħdem l-Aġenzija f'dak li ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Il-metodu ta' ħidma istħarriġ illi fih eh, jiġbru riżultati, riżultati miksuba u importanti li eh, li huwa importanti għal gvernijiet nazzjonali u anki eh, li rappresenta lina l-importanza importanza l sostenijiet Ewropej. Kemna fuq għatta suġġetti, per esempio l-impen tal-Aġenzija u fost dawn, il-kollega diġa anticipat dak illi huwa effettivament bis probabli riżultat ta' ċertu interessi li kienet l-attenzjoni għal ħarsin ta' drittijiet tal bnidem fil-qafas tal-fenomenu tal-migrazzjoni li huwa partikolarment kompless għaliex naħseb illi tajjeb illi konna ħarsin ta' dawn il-persuni li jitifiċu kondizjoni taħjar fil-Europa. Eh, dik li laqtitni u għal-fat illi 50 xhur l-Aġenzija Fra għamlet mod indipendenti mill-esperti task force fil-Greċja fejn narafu li kien hemm eh, situazzjonijiet delikati u komplessi fejn kienu voluti immigranti u mod partikolari minorenni. U allura għat naraw li din l-aħħar attività tal-fra għandha valur addizzjonali biex nagħtu għajnuna lill istati membri u bin naħa l-oħra din huwa xhieda tal-rida li niverifikaw il-kondizzjonijiet tal-, -tal drittijiet tal-immigranti u niverifikaw illi dawn jiġu rispettati. L-ideja illi finalizzaw il prezenza tal-fra għal endbook għal operaturi eh, li għat jitolbu għall-azil importanti illi nifukaw fuq għax interessanti ferm il-situazzjoni eh, tagħhom Għanna konni diġabbatna batna messax fjannar dan ir-rigward, specialment għal minorenni barranin mux akkompanjati għal għan li namlu man waqisu fuljet jew iktajjeb biex jidentifika xandek mandek xtamer meta t-identifika dan il-minorenni. Imma u mux biss e, e, jikollok jisek handbook li servi po ġenerali biex inti t-sista teleb dan il-fenomenu tal-migrazzjoni u tkampa eh, situazzjoni jien. Naħseb l-importanti ħafna xogħolna u anki xol xogħol ta' kull min huwa jitlub li jintervjeni fl-attività tal-fenomenu migratorju. Jiġifieri il l-missjoni tagħna konfermat l-importanza tax-xogħol li l-Aġenzija tagħmel u l-opportunità illi nagħtu ċertu importanza aħna bħala parlament u istituzzjonijiet kollha ġenerali eh, minn kus aħna il-kontribut li tina l-Aġenzija fra. Grazzi tassew. Rekomandazzjonijiet u kontributi tijak għagunu tli ħafna. kollegi, senjuri, u għapjeċir kbir irin il-akom għonek il-smiħ ta' situazzjoniet ta' dis fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 fisem is-sur Kraut Moraes li talabni għala viċi ċer tal-libe illi għawne hawnhekk laf f'sinar. Din dim kienet tradizzjoni li nagħmlu din is-semieħ fil-libe fil-kontest tax-xaltana għal rapport annwali tal-drittijiet tal-bniedem fil- Mm, tal ġestiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. Waħna tassew kontenti li qed nilqawkom hawnhekk jekk nippreżentawkom ix-xogħol illi qed iseħħ ehm, dan il-fil dan il-qasam. Din ir-riżoluzzjoni fit-8 ta' Settembru tal-2015 għal id-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament saħaq illi huwa essenzjali għall-Unjoni Ewropea l-istruzzjoni u l-Istati Membri biex jgarantixxu il-rispett u l-promozzjoni tal-valuri komuni Ewropej illi hemm inniżla f'artikli tnejn ta' TEU fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea dan għadu jseħ ta' leġiżlazzjoni nazzjonali u anke leġiżlazzjoni Ewropea f'politika pubblika u l-implementazzjoni tagħhom waqt illi tħares biss il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena ta' segmententa li jissa ma tiċċa fis-sur Nagi illi intervjeni għal tal-oħra għal kommenti ta' tħu tiegħu. Sur Nagi, kjoġbok fidejk. Grazzi. Mela, para rapporter. Fuq situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem din is-sena, jina tassew kuntent illi qiegħed hawnhekk dan il-smieħ biex ikonna diskussjoni li trend il-frott. Dan huwa importanti ħafna fil-ħajja tagħna ta' kuljum jħarsu lilna bħala individwi u anki bħala membri tal-grupp. Ħadd minna jew kalla kulħadd fil-verità jagħmel parti minn grupp illi għamil grupp ta' minorita, għax kħal għamil parti minn minorita fil-verita. Jenda bżon mm, dan il-ħarsin drittijiet li supposti ma garantiti legalment ma ħafna drabi ma jiġux implementati. Allora rridu nużaw kull possibilità li għanna biex nisfuq fuq l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem l-Unjoni Ewropea edha fuq qoddim dak li huwa il- il-ġritijiet ma drittijiet tal-bniedem u jekk aħna rridu nisfu fuq l-Ewropa x'għandna nagħmlu, eh, aħna rridu wkoll nifhmu sitwazzjoni wkoll fiħdana għaliex x'imdaqiet u hija problematika illi aħna għandna iktar domanda, iktar pressjoni fuq dittijiet fundamentali f'pajjiżi oħrajn milli ma ħarsux lejn dak li nagħmlu f'pajjiżna. Għadik ħaġa ħaġa pereżempju li nitkellmu fuq dwar affarijiet id-drittijiet tar-Roma tal-persuni b'diżabilità l-LGBT. Jiena tassew kuntent mm, li jiena parti minn minorità fl-Ewropa, qabel miljon ruħ fil-fatt fl-Ewropa eh, li huma parti minn minorità nazzjonali għanna kellim unek fosna fuq il-minu situazzjoniet fost il-minori sajid u eh, jina tassew kontent illi dawn l-ħar snin il-situazzjoni taħt l-importanza taħħa fil-parlament u li aħna l-membri ehm, tassew l-esti jitkellu fuq ditti tagħna mod kostruttivu. Nħass li hawnhekk u anke fil-rapport nistgħu nappondew wkoll xi neħuż minn dawn kwistjonijiet ġifieri grazzi tassew. Jien qed nixtieq nisma' l-preżentazzjonijiet tagħkom. Nadu għal kellima tagħna Barra l-ewwel prezentazzjoni nistgħu nagħmlu tweġibhom mistoqsija l-smieħ u Wall Street kif tafu u l-interventi tal-kellima u l-parteċipanti se jiġu rekordjati fakkarkom biss. L-ewwel titlu ta' sessjoni drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea fl-2015 li nevalwaw il-kisbiet u l-sfidi. Mela, issa ngħaddu għall-ewwel panel. Jiena għandi il-pjaċir li għal sur Francesco Morillo, Il-direttur, Deputat Direttur Ġenerali għal ġustizja u Konsumatur fil-Kommissjoni Ewropea ħaj reprezenta s-Sur Timmermans, l-ewwel Viċi President tal-Kommissjoni illi ma setax ikun hawnhekk fosna. Sur Faneska fidik. Grazzi fil-fatt permettili illi nibda billi nippreżenta l- skużi eh, l-apologiji tal-komissarju li l-ħar minuta ma setax eh, il dawn l-obligi ma obligi oħrajn li kellu fekkim sejjaħ European Development Days. U, u kellu Patamak Ministru Afrikan u għalek ma setax jiġi u talabni niskuza ruħi ma kittu li jek permettu li nishti illi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 l-autoritajt pubbliċi waslu għal iktar kabista f'biża u u rabja u l-avvenimenti barbariċi waslu għal tifkira tal-biża tal-tadida kontra ħajja tagħna għax dawn attakkaw il ħajatana ta' kuljum u għagġaluna nibżaw kontra l-rifreġati, kontra l izlamizzazzjoni tal-Europa, kontra l-krizi finanzjarja, li nispiċċaw nirġaw fil-faqar, li konna attak terroristiku, biza, eh, f'kelma oħra biza meħabba li għall-ieħor. Meta l-biza tir-renja naraw bisteddida mhux opportunità u li nelbu din il-biza billi naraw liħor il-persuna l-oħra pal interlokutur illi xaħat illi għandu storja tijaw u kontribuzzjoni lej soċjetà li hija msejsa fuq valuri maqsuma bħal modu demokrazija, toleranza, interazzjoni reċiproka u rispett. Rek fil-rapport tagħna fuq l-applikazzjoni ta' kajsa t-titter li maħna ċejna taqsima partikolari li li li li tista' timxi jitfit ma' dialogu li kien fuq drittijiet tal-bnidem skont il-narrativa tal biza Għalhekk il-karta tar-rapport ta' drittijiet tal-bniedem annwali qed tiffoka fuq il- fuq il-toleranza u r-rispett kontra il-mibeda anti-musulmana u anti u antisemitika. Il-mexxej reġjużi u ta' komunità kienu qegħdin jeżaminaw il-raġunijiet wara inċidenti antisemitiċi u Musulmani u fil-laqa eh, indeċidew illi jinaqdu biex jelbu l-mibeda u jħedġu li kunem tolleranza inklusiva u rispett il-kollokju tal-2015 u r-riżulta fl istat ta' azzjonijiet u l-prezentazzjoni tagħhom hija wkoll fir-rapport ewlini fil-parti ewlini tar-rapport. Waħda mill-azzjonijiet f'dan il-parti tar-rapport huwa il-dialogu tal-Unjoni Ewropea li bdiet il-Kummissjoni Kumpanija tal-IT Stati Membri u s-soċjetà ċivili biex ġilet il- ġlieda ta' beda fuq l-internet. Dan id-dialogu daħal fl-adozzjoni fil-fmejju f'meta tkellmet fuq il-kodiċi fuq il-diskors ta' beda fuq online. Google, Microsoft, Facebook, Twitter u oħrajn id-deċidew jivalwaw il konċett ta' kontenta minn beda kif naraw aħna fil-liġi nazzjonali billi trasponejna il-liġi tagħna ġida fuq raċiżmu u xenofobija u mhux biss taħt il termini u kondizjoniet tagħhom u jekk kun xira dawn il-kumpaniji qablu illi neħu il-diskors ta' minn beda fuq l-internet fiħdan 24 sija biex kbira tal-każijiet. Aħna rridu li napplikaw dan ix-xogħol l-istess mod online għal offline. L-internet ma jistax ikun offal ta' tixrid ta' mibeda u disseminazzjoni ta' u tixrid tal-tixwix tal-vjolenza. Aħna jridu nħarsu kol lejn xol li jridu jamlu prosekuturi u autoritet ta' forza ta' liġi biex eh, biex biex eh, iwaslu dan biex riżultati li nħassu. Is-diskors ta' mibeda mhuwiex diskors ħieles. Deċiżjonijiet li rawmu d-dialogu u l-bidla u l-miżuri illi niġidu kontra diskriminazzjoni, razzizmu u xenofobija fil-soċjetà li qed jospitaw u politika antisoċjali fejn għandek dejjer tossiċi madwar immigranti u rifuġġjati tkebbes il-mibeda u l-biża. Numru ta' attakki fiżiċi li mhumiex aċċettabbli kontra immigranti jew dawk li meqjusa bħala barranin qed tiżdied fis ħafna stati membri. Din xejra inkwetanti hija karatterizzata minn ħafna drabi eh, xejra antimusulmana. U nirġirdu kontra xenofobija u razzizmu irid kun eh, priorità għalina u teħtieġ sforz konġunt. daw nafu li jaħdmu meta nkun fil-prattika. Nilqa' etnedija nedija tal program intergroup ta' diversità u antirazzizmu. U kol tniet pjattaforma għaskambi tal-ħar prassi nizviluppaw min jigwida tajbin u nizviluppaw politika ta' razzizmu, ta' kontra razzizmu u li daħanna u kol organizzazzjonijiet oħrajn. U nixtieq nisħaq hawnhekk il-rwol pożittiv illi dew il-fra hawnhekk tal kwestjoni waħna Serna nappoġġaw il-forzar permezz ta' fondi azzjonijiet finanzjati. Ippermettu li natikom opinjoni oħra fuq id-dritt iżviluppi l-iktar importanti ta' iżviluppi ta' drittijiet fundamentali. Il-Komissjoni ta' l-pakket ta' regolamenti tal-2015 teftera ferma l-iktar l-importanza għaliex il-parti integrali l-iktar importanti ta' proċeduri ta' l-verifika tal-impatt, il-ftejim dwar dwar liġijiet aħjar għandu jgħin biex nixprunaw e, il-compliance permezz ta' leġizlazzjoni. Hemm l-obbligu li huma e, jieħdu bis-serjetà iċ-charter fix-xogħol kollu ta' leġizlazzjoni li jagħmlu dan huwa biex aħna dan huwa skont l iftehim internazzjonali, eżempju fil-2015 adottajna linji gwida tal-inklużjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-ftej fl-FTAs. Dil prudenza u kollu uriet li aħna ma nistgħux nissetiljaw biex nassiguraw li ċarter jibqa biss jirrispetta il-liġi tal-Unjoni Ewropea imma biex aħna naslu għal erja ta' libertà, ġustizzja u irridu nieħdu azzjoni biex nipromuovu nollu l-livell ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem mal-Unjoni Ewropea kollha f'dan il-kontest il-pakket ta' riforma ta' protezzjoni huwa bbażat fuq id-dritt tal-preżenza u dritt tal-innoċenza waqt kas u dem il-qorti speċjalment ta' tfal u dawn kienu kampjuni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tisħiħ ta' drittijiet fundamentali li ġew finalizzati fil-perjodu reċenti. Issa wasal iż-żmien li nivverifikaw l-implementazzjoni tiegħu. Ir-rapport ukoll juri kif ġiet applikati ċ charter mill-istati membri u għall-istati membri. Jien nixtieq nisħaq fuq il-fatt l-importanza reċenti għal proċeduri ta' ksurijiet biex nassiguraw l-istati membri ikunu konformi ma' charter meta jimplementaw leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea Bejs settembru u Diċembru 2015 aħna nidejna 49 proċedura ta' ksur kontra stati membri għall implementazzjoni ħażina tas sistema komuni Ewropea l-Azil. L-istampa kemm fuq livell Ewropew dik nazzjonali mhux dejjem eh, sabiħa ta' kemm nixtiequha kif jingħid li sena 2015 kienet sena diffiċli għad drittijiet fundamentali, prinċipalment minħabba li l-Europa kienet konfrontata minn problemi kbar fuq drittijiet fundamentali, l-azzjonijiet u l-politiki tagħna jimxu fuq it-tonijiet tal-valuri tagħna biex nassigurraw li jkun hemm eh, ftehim sħiħ ma' drittijiet fundamentali u maċ-ċarter. Nixtieq nirreferi malajra sa l-futur. L-idejat fuq il-kollokju ta' drittijiet tal-bnidem fi 17 u 18 ta' novembru ġej ħin ħan nifoka fuq id-demokrazija libertà u ġustizzja edin fl-artik fl-artiklu ta' dritti tal-bniedem u valuri demokratiċi li fuq hija bbażata aħna il-kollokju ħaj jinvestiga fuq il-possibilità ta' l-ispazju tal-medja fuq in-naħa waħda u d-demokrazija fuq in-naħa l-oħra. Konsultazzjoni pubblika fuq il-kollokjum diġà tnieda mill-Kommissjoni u da se jibqa' sejjer sal-14 ta' Lulju. Nixtieq ninkarraġġix il kulħadd biex jipparteċipa. Bil-kontribuzzjoni se jidħlu fid-diskussjoni tal kollokju u jagħtu offerta ta' affas għal dibattitu formattiv. Jina Eh, ninkoraġikom bil-qawwa u mill-qalb biex tipparteċipaw nixtieq nagħlaq biex nitlobkom biex taqblu mal-konklużjoni tar-rapport tal-Kummissjoni u ninkoraġikom biex tissuktaw tifukaw fuq biex ikollna u nipromovu rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali u l-valur tal-istat ta' dritt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' prezentazzjoni ta' sekk interessanti u issa jina ħanat il-kelma l-issur Paul Van van Saiselt u Martin de Graaf li rappresentaw il-President il Olandiza tagħhom. Għandkom il-kelma, sinjuri. Intom għandkom madwar 15 minuti fl-imkien biex titkellmu. Grazzi ħafna, Sinjura Ċea, u għan nafsna tajjeb pil kulħat u għan il membri prezenti, nishtiq un għalkom tal-istudentuna unek pala coachers, unek tal-fremp, dwar diritti ta' ċittadini, diritti ta' fundamentali u movimenti l-est tal-persuni u għapja pieċir ta' nalijet u nura li n-informakom fuq l-attivitajiet li għandhom xesum diritti fundamentali u għat il-Presidenza Olandiza. Nishtiq nibda fuq it-tieni dialogu annwali tal-istat ta' dritt fir dan il-Kunsill. Tul il-Presidenza Taljana fl-2014 konklużjoni tal-Kunsill ġew adottati illi u fuq l-ħtieġa għal pjattaforma fil-Kunsill biex tiddiskuti l-istat ta' dritt. Bħala segwitu l-Kunsill eh, organizza l-ewwel dialogu tal-istat ta' dritt f'Novembru u taħt il-Presidenza tal-Lussemburgu. Il-Presidenza tal-Olanda organizzat it-tieni diskussjoni fil-JHA ta' xarilu Is-suġġett kien l-isfida li nissalvagwardjaw il-valuri Ewropej li jinkludu l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali meta nintegraw ir-refuġjati u immigranti fis-soċjetajiet minn tagħhom. Dan huwa għandu eżitu fuq seminar fuq da suġġett fi Strasburgu, organizzat mill-Presidenza b'kooperazzjoni mal kunsil tal-Ewropa. il dialogu fil-Konsil kien introdott mid direttur tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad drittijiet fundamentali sur Michael O'Flaherty. Id-dialogu fil-Konsil kien diskussjoni onesta u miftuħa dwar il-parteċipazzjoni attiva tal-Istati membri. Id-diskussjoni u rrit li ħafna Stati membri qed jiffaċċjaw l-istess sfidi fuq da suġġett. Waqt li integrazzjoni hija kompetenzi nazzjonali huwa interess maqsum peress li dak li jagħmel Stat membru wieħed jista' jkollu konsekwenzi konsekwenzi diretti moħrajn. U mhux hekk biss imma stati membri kollha huma miżmumin u marbutin mill-istess standards internazzjonali. Fl-istess xin m'hemmx approċċ ta' one size fits all għall-integrazzjoni u għall-istati membri eh, qasmu bejnietom numru tal-aħjar prattiċi u suġġerimenti ma' xulxin aħna kuntenti li xuħut minn dawn l-aħjar prattiċi u suġġerimenti msemmi waqt id-dialogu ġew aċċettati mill-Kommissjoni fil-pjantazzjoni għall-integrazzjoni ippreżentat il-ġimgħa l-oħra nixtieq insemmi wkoll li fil-kuntest ta' preparazzjoni ta' dialogu aħna benefikejna ħafna minn dak il rċevejna mill organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. il dialogu dwar l-istat ta' dritta jiġi evalwat fil-Kunsill qabel tmiem dis-sena u nittamaw illi iż-żewġ dialogu sissa urew il-, il, is-suġġetti għad-diskussjoni tal-istat ta' dritt fuq bażi regolari fil-Kunsill nixtieq insemmi wkoll dal kontest il xogħol tagħna fuq it tħul fl-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem. Kif jienu rejtkom fissem il-Kunsill waqt l-ismiħ tal-libe u l-afko fuq da suġġett fl-14 ta' april, il-Kunsil jibqa impenjat biex jiproċedi b'dan b'din it-sħobija eh, fl-ICHR permess ta' trattati. Aħna tul il-presidenza tagħna minn aktar progress fuq kwistjoni ta' taknu ta' natura teknika u proċedurali eh, kif imqajma mill-Qorti tal-Ġustizzja. Il-Kunsill qed jistenna l-analiżi mill-Kummissjoni fuq il-żewġ għażliet possibbli li għandna dwar eh, fiduċa reċiproka u ICFSP. Il-Kunsill ħaj eżamina bħala priorità din di l-analiżi taħt il-Presidenza Slovakka li dieħla. Fl-axħar minna ħatijaj, Sinjura, nixtieq insemmi x-xogħol fil-grupp ta' ħidma tagħna fuq proposta minnaħa tal-Kummissjoni għal asħubija tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda tal-vjolenza kontra eh, nisa u vjolenza domestika. Dik li nsejħula il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Aħna ddedikajna ħafna żmien u ħafna laqgħat biex nagħmlu progress għal prezidenza li dieħla. Presidenza, nixtieq nagħti il-kelma l coacher Paul Sasevanistalt. Grazzi Martin, ċer, anka li jawa ta' pjaċir un-informakom fuq attivitajiet differenti li għandhom xazum drittijiet fundamentali fuq il-presidenza tal-Olanda. Speċjalment nixtieq nixdilkom l-attenzjoni għal konklużjoni tal-Kunsil fuq l-applikazzjoni tal-ċarter tad drittijiet tal-bniedem fl-2015 adottati mill-Kunsill tal-JHA nhar il-ħamis li għadda, id-9 ta' Ġunju. U kif ukoll ċerti attivitajiet li organizzajna biex niżviluppaw dawn. F'dal kuntest l-ewwel nixtieq nirreferikom għal ktib żgħir li jismu eh, Fairness in Times of Misery and Catastrophe bl-Ingliż. Tistgħu taħsbu li dan huwa huwa xi ktieb li inkiteb E, milux, imma fil-fat dan inkiteb fis seklu 16 e, eh, minn Ġustus Lipsius li għalina u għazem daqsek e, komuni għalina li għandu ismu f'bini ġewa Brussell. Dan huwa taħtiġa kbira għal coacher fost oħrajn infakkarkom kollha l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjoni tagħkom speċjalment dawn il-jiem għalmenu differenza importanti ħafna bejn daw il-perjodi ta' żmien u żmien tas seklu 16 huwa ovvjament li s-soċjetajiet tagħna huma governati huma immexxin mill-istat ta' dritt u ċ-ċarter ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dawn huma importanti ħafna eh, bħala dokumenti fl-Unjoni Ewropea dan iġibni lura l-konklużjoni tal-Kunsill daw kif ġiraw u xinu l-kontenut tagħhom. Għan nitkellem fuq it-tlet suġġetti elementi prinċipali. L-ewwel iċ Fis-satax ta' frar il-President Olandiża organizzat seminar espert fuq ta' esperti fuq il-politika u l-applikazzjoni tal-politika domestika ta' charter tal-Unjoni Ewropea ta' dritt fundamentali f'Amsterdam. Dan huwa l-mod li fih iċ ċarter jiġi applikat minn l-autoritajiet nazzjonali meta jiżviluppaw leġislazzjoni politika. Da' seminar semna ġa flimkien il-msiħba kollha interessati l ta' Ewropew, stati membri u kulħadd insomma li tkellmu fuq daċċata li seminar wassal għal ċerti riżultati li jidru fil-konklużjoni tal kunsil kunsill Per eżempju, l-importanza li nevitaw li nħarsu u nittrattaw iċ waħdu hemm bżonn li dan jidher ma' sorsi ta' dritti fundamentali oħra, it-tieni l-attenzjoni għat-test tal-artiklu 51 ta' ċarter u li raġuni għalih id dispozizjoni ta' charter għandhom tifsira u ambitu li huma mhux determinati minn dispożizzjonijiet tal-ECHR u mbagħad għandna l-importanza ta' skemi ta' fondi tal-Komissjoni dedikata għat taħriġ fuq iċ-ċarter u mbagħad talba tal-Aġenzija biex nimmeppjaw prattiki l applikazzjoni domestika għal dawk li applikaw il-charter. It-tieni għandha x'taqsam mal-koerenza bejn drittijiet politika ta' drittijiet fundamentali interni u esterni fl-Unjoni Ewropea. Den diġà is-sunaki għadċenna li jom di mish kwistjoni biex fuq il-prat biex nipratikaw dak li eh, nipratikaw dak li nipratikaw imma bil-kontra u koll. F'Marzu il-Fremp kella laqa konġunta mal-Kohom, il-grupp ta' xogħol li għandu xaqsam ma' drittijiet fundamentali barra mill-Unjoni Ewropea, riċerkaturi mill-proġett Frame u mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea kontribwew għal din il-laqa u fassalna paper tal-Presidenza wara diskussjoni u mistoqsijiet u aħna konkludejna biex nħarsu qrib lejn l-ekim sejħa linja li għanna nieħdu kemm fi dan il kowħom u l-frem peress li dawn huma żviluppati għal missjoni tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi terzi biex nispjegaw is-sitwazzjoni interna interni għall-Unjoni Ewropea. U t-tieni biex jitkomplu skampi regolari biex dawn ikomplu f'dak li għandu sama koerenza dwar suġġetti ta' drittijiet tal-bnietem li jkunu speċifiċi. It-tielet u l-aħħar element tal-konklużjonijiet biex nisqu l-importanza biex nġildu nuqqas ta' diskriminazzjoni, razzizmu u xenofobja. Allura sur Fonseca Mario eh, saħa fuq l-importanza ta' suġġett immedjatament qabli u fit-28 u ta' april l-Olanda bħala presidenza flimkien mal-Fra e, organizzaw ir-raba laqa tal- tal eh, dwar il-rapportar u rekordjar ta' reati li għandhom xaqsmu mal-mibeda hate crime. F'dan l-avveniment il-fra i prezentat kompendju online dwar l-aħjar prattiċi u dak promettenti biex niġildu kontra din it-tip ta' reati konna kontenti kolli naraw koordinatur tal-Komissjoni jitkellmu fuq l islamofobia u fobja kontra s-semitizmu, eccetera l-element principali kienu biex nirrekordjaw dawn il-hate crimes. U, u t-tilet element u għal-appoċ ma dialogu tal-Komissjoni ma, ma tal-IT biex indirizzaw dawn il-hate speech li tkun online. Mela, nissiqnala bħala presidenza inħossu li aħna għenna ħafna biex ċerti passi jittieħdu f'ċerti setturi illi il-Parlament Ewropew jagħti valur ħafna lihom. F'dal kuntest nixtiequ narfu il-kooperazzjoni eċċellenti mal-Kommissjoni u mal-istaff mal kommissjoni u mal istaff tal parlament Ewropew ma' kollegi tal-Aġenzija wkoll tal-FR tal, u nixtiequ li l-partners ta' trio Slovakkja u Malta eh, li sbaħ xewqat fil prezidenzi li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Issa nisimgħu lil Mattias Gruden direttur tal-pjanar tal-politika fil-Konsil tal-Europa li ħaj prezenta rapport dwar l-istat Eh, tal-affarijiet kif huma dwar id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri, grazzi ħafna tal-istadina li niġi hawnhekk nkellimkom dwar it-tielet rapport annwali dwar l-istat tad-demokrazija li titabmilha mill-istat tal-Aġenzija. L-għonet jina nilqa dak il-smajna l-lum, għonek il- klim dwar progress, un penna progress dwar bija għal Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, l ta' Istanbul. Dan kollu importanti ħafna, ħaġa li tagħmel lill-Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha u kellna eżempju ċarda l-aħħar bil- subija bil-firma rapida u kol tal- protokoll riċenti ma' Turkija fil-fat għadin naraw li għad ittieħed issa azzjoni effettiva f'dan il-rigward. il kunsill tal-Europa allura fejn qed jagħmel dan rapport dan huwa mekkaniżmu integrali fejn għandek 47 pajjiż Ewropew inklużi 120 membru tal-Unjoni Ewropea huma parti minn sistema ta', ta normi u standards li jirregolaw il-drittijiet tal-bniedem il-demokrazija u l-kondotta tal-istat ta' dritt. U meta jkun hemm mistoqsijiet dwar dawn l-standards, dawn l-affarijiet jiġu meqjusa mhux bħala kwistjonijiet ta' negozjati imma evalwazzjoni ta' entitajiet ta' esperti indipendenti, u wkoll minn entitajiet ġudizzjarji, ġifida importanti biex nagħtu kontest. Il-rapport il-nifsu għandu ħafna aspetti bħal isu Swiss knife, Swiss Army knife. Per eżempju, it-tisħiħ tal-kapacitajiet tal-Istati Membri tagħna li garantixxu jagħtu s sekurta biex niżguraw illi s-sistema ta' bilanċi u kontrolli fil-pajjiżi jkunu qegħdin jaħdmu sew. Aħna għadin nużaw rizultati riżultati ta' dawn li u wkoll biex nidħlu fid-detta l-aktar fir-rapport, għazin nejdu xandom jamlu, stati membru kiex mandomx jamlu, sabiex xo ġudikatura imparzjali u indipendenti, mezzi ta' xandir indipendenti. Istituzzjonijiet politiċi li jaħdmu tajjeb u li jkunu indipendenti kif ukoll soċjetà illi tkun tiflaħ twieġab għal tadit minn barra. Dana kolli għaf ikun utli għal evalwazzjoni ta' situazzjoni f'pajis jew grupp ta' pajizi f'daw l-qasma li semmejt. U ta' timet aġġettiv ta' kif nevalwaw u nidentifika l-problemi u il-punti dajfa. Ovvjament aħna rridu nidentifika l-problemi imma rridu wkoll naraw kemm huma kbar tal problemi u nagħmlu xi tip ta' priorità. Aħna ħriġna b'dawn il-ħames eh, pilastri irnexxina nikkwantifikaw ukoll ħafna mill-fenomeni u żviluppi li hemm fir-rapport U dan il-rapport l-evalwazzjoni kwantifikata importanti għax noħorġu mbagħad b'ċertu klassifika ta' prioritajiet u nħejju wkoll għal azzjonijiet ta' rimedju. Minista noqgħod niskara fuq rapport tikka tikka naħseb diġà ġi preżentat lilkom ma tistgħu taqraw ħimmem tliet konklużjoni tewlenin. L-ewwel nett, is-sitwazzjoni inkwetanti fuq il-ħames plastru kollha kemm huma u tendenza i waħda negattiva. Il-rapport u l-konklużjoni huma inkwetanti ferm. Il-problemi huma wkoll ġeografiċi, ġifir mhix kwestjoni ta' xi ftit tas-soltu u l mux il-problemi kolla għamma tal-istess daqs u serjeta ma raw naraw li jem dina il-downward trend il-mekkanizmi tana dejjem qegħdin jiddajfu biex nipproteġu s-sikurtà demokratika f-47 stati. U t-tielet konklużjoni ġenerali hi li ħafna minn daw id-diffikultajiet ma jistawx jiġu spiegati permezz ta' diffikultajiet transitorji, nuqqas l-esperjenza, eccetera ħafna drabi dawn huma r-riżultat ta' politika intenzjonali biex imorru kontra l-standards legalment fil-kwaranti ta' Kunsil tal-Ewropa. Meni ħanqrakom il-rapport, imma ħantikom daqsxejn ta' ideja. Fil-rigward tal-libertà ta' espressjoni nafu li kważi nofs tal-membri ma jipproteġux bizzejet il-ġurnalisti tagħhom minn violenza u teddit. F'ħafna stati membri m'hemmx ħarsien għal ġurnalisti. Speċjalment anke fil-każ tal-użu ħażin ta' data u informazzjoni terroristika. il-pluralizmu d diversità mbagħad ukoll mhix sodisfaġenti laqas is-sitwazzjoni. Għandna informazzjoni ta' 35 pajjiż u mhix fitli fit-23 minnhom. Ġifieri tistgħu taraw kemm hija serja s-sitwazzjoni. Kif qatt nikkonkludi billi ngħid li r-rapport qiegħed hemmhekk biex jagħti rimedji azzjonijiet li jistgħu jittieħdu sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni. aħna għanna bosta proposti speċifiċi għakun għadin u mekanizmu ġdid għal difensuri ta' drittijiet tal nidem li qed jiġu f'ħafna pressjoni f'ħafna pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa. Ħan għamlu sorveljanza tal-mazza wkoll U l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid forsi anke l-messaġġ politiku ewlieni tas-Segretarju Ġenerali f'din ir-rapport kif jidher ukoll mit-titolu tar-rapport l-istat ta' demokrazija drittijiet tal-mida mustat ta' dritt is-sikurtà hijiex imperattiva l-Ewropa u din l-aċċenna s-sikurtà fej qabel kienet dwar sikurtà demokratika u s sikurtà bess edda sabiex nisqu l-import dwar l-importanza illi il-sistema tiggarantixxi garantixi sikurta sostenibli. Grazzi. Minix Is-sur Fonseca Marija t-ġaqqala d-dilħadġu xaqt nir-rapporti, nir-repeti. Għadin naraw bidla issa fuq il-kustan ta' sikurta. Dawk li jridu jieħdu vantaġġ politiku eh, japprofittaw ruħom minn nuqqasijiet f'dan ir-rigward. Ikun hemm jgħidlek li l-unika mod kif nistgħu nagħtu garanzija ta' sigurtà ċittadina tagħna hija billi ma nimxux ma dan ir-rapport imma hawnhekk qegħdin ngħidu bil-kontra jekk inżommu mal-standards li koll bedna magħhom il-standards ta' kondotta jiena xina naqblu aħjar flimkien u nsibu soluzzjonijiet razzjonali u effettivi li huma l-unika mod kif nistgħu aħna intejbu u inwieġbu għal dak li qegħdin iħossu ċ-ċittadini tagħna, grazzi. Grazzi. L-aħħar preżentazzjoni ħatkun tas-sur Oliver the Shooter. Professur tal-Università ta' Leuven f'Belġju huwa wkoll membru mill-Bord l-esperti ta' drittijiet fundamentali u l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali wkoll, Drittijiet tal-Bniedem. Dan huwa b'segwitu ta' riżoluzzjoni ta' 8 ta' Settembru 2015 tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Komitat tal Dipartiment Politiku tal-Affarijiet Kostituzzjonali u Drittijiet tal-Bniedem u jgħet fuq talba tal-Komitat Lider, Professor Shooter. Grazzi, Signor President, forsi anke s-sanajt Viċi President, u għata sew bi pjaċira li għal jgħata unnek u għata unur. U ironika li kważi 10 snin ilu eżaf settembru 2006 konġejt u dimdana il Komitat Libe fejn prezentajt il-revizjoni annuali ta' situazzjoni ta' dritti tal mina fl-Unjoni Ewropea li kienet ġiet imħejjija mill Leo Network of Independent Experts on Fundamental Rights, for the tiftakru dan għal-grupp kien twaqaf mill kummissjoni Ewropea fil 2002 fuq talba tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament ukoll kien konvint li kellu bżonn li jkun għanda grupp ta' esperti sabiex jibbenefika minn l-arfin espert ta' ġurist indipendenti fit-ħejja ta' rapport annwali fuq sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni. L-istudju li referita liħ, Sinjor President, li għom għassa mawnek, kommissjonat mid dipartiment tal-Politika għad drittijiet ta' ċittadini u affarijiet kostituzzjonali fuq talba ta' Kumitat Liba jirrifletti fil-fatt dwar l-istruttura ġenerali li fuqhom li bihom anzi għadin jiġu mħarsa l-ġittis fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Għabbażi ta' xogħol li sar mill li Network of Independent Experts on Fundamental Rights bil-2000 u tal-2007 kellna kommissjoni bata kommissjoni fil-15 ta' ottubru 2003 fuq il-valuri tal-Unjoni Ewropea tipproponi primarjament sabiex titlob lil Fundamental Rights Agency rapporti annwali li kopru mhux biss id-drittijiet fundamentali fl-ambitu ta' applikazzjoni tal-liġi komunitarja kif ukoll is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem demokrazija u stat ta' dritt bar mill-Unjoni Ewropea. L-istudju jgħid li l-preżentazzjoni ta' dan rapport annwali tal-FRA jista' jippermettu l-Kummissjoni l-Parlament jgħaddu d-doveri tagħhom skont artiklu 7 tat-TU e tal-mod li garantixxu evalwazzjoni mhux selettiva, imparzjali, oġġettiva, konsistenti ta' situazzjoni ta' stati membri u jista' parti minn hekk jippermetti wkoll l-iżvilupp ta' politika ġittijiet ta' bnida tal-Unjoni Ewropea tkun proattiva u mhux sempliċement reattiva u jaċċertaw li istatati li nataw fl-Unjoni Ewropea ikunu eżerċitati sabiex itejbu l-fiduċja reċiproka bbażi ta' konformità sħiħa ma' ġittijiet tal-bniedem fl-istabliment ta' suq intern fil-qasam tal-żona l liberta sikur ta' ġustizzja. Fil-faddana jisu għattaġa tibda proċess illi jiggarantixxi koerenza bejn l-standards ta' Kunsil tal-Ewropa u dawk ta' ġus maqudja. Ħafna ma' favur sinerġiji aqwa bejn daw żewġ entitajiet u fil-fatt Mejju 2014 il-Kunsil tal-Ewropa l-Unjoni Ewropea reġgħu u rew il-pen tagħhom sabiex ikun hemm iktar sinerġiji bejn l-Unjoni Ewropea u l-entitajiet ehm, ta' konsulenza ehm, u monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsil tal-Ewropa. U dana mod partikolari importanti anke fil-qasam tal drittijiet eh, tal-bnidem. Uh, l-impenn tal-Komissjoni Ewropea llum għall bini ta' pilastru Ewropew ta' ġittijiet ta' bniedem jista' jieħu bħala punta tluq partijiet tal-Karta Soċjali tal-Unjoni Ewropea li diġà ġew aċċettata mill-Istati Membri jew jagħmlu parti mill-akki tal-liġi tal-Unjoni. Dawn id-drittijiet soċjali fundamentali jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala prinċipji bażiċi tal-liġi Ewropea li jmorru lil lilna anke minn dak li hemm inkluż fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali dawn is-disposizzjonijiet tal-Karta Soċjali Ewropea riveduta jistgħu mbagħad jaraw ehm, billi tieħdu konsiderazzjonijiet ir-riżultati tal- Komitat Ewropew għad-Drittijiet Soċjali kif jiġu fil-konklużjoni adottati minn dan il-Komitat. l affarijiet hija pożizzjoni eccellenti sabiex tiġbor riżultati tal monitoraċ li għamel Kunsil tal-Ewropa u entitajiet internazzjonali oħrajn sabiex jippermettu li kummissjoni u l-Parlament jisserħu fuq sors ta' informazzjoni kontestabbli u tippermetti li tnejn jikkontribwixxu sabiex ikun hemm konformità ma' artiklu 2 tat-TFU. Mhux tal-li ma e idajjefx il-monitoraġġ ta' entitajiet ta' Kunsil tal-Ewropa u dak tal-ġusma u da dan jsaħħaħom iżid ir-relevanza ta' dawl il-riżultati billi iddaħluhom fi proċeduri pprovduti minn artiklu 7 ta' u kif ukoll fil-affas leġislattiv u ta' politika fl-Unjoni Ewropea. Il-vantaġġ huwa wkoll li jippermetti jkun hemm paragun bejn pajjiżi fuq id-drittijiet tal-bniedem. Dan jkun utli ferm għaliex jippermetti politika ta' drittijiet fundamentali proattiva u tidentifika wkoll liema huma l-kompetenzi li l-Unjoni tista' tuża sabiex issaħħaħ il fiduċa reċiproka bejn 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Din mhix ħaġa ġdida fil-komunikazzjoni ta' 15 Ottubru 2013 referenza x-xogħol tal-EU Network on Independent Experts of Fundamental Rights u Kummissjoni kien ħaġa li podjoni illi l-informazzjoni miġbura minn netwerk li kwata mela possibbli illi wieħed jinduna b'anomaliji ta' drittijiet fundamentali situazzjonijiet fejn jista' jkun hemm ksur jew riskju ta' ksur ta' dawn id-drittijiet illi jaqgħu taħt artiklu 7 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea permezz tal-analiżi in-netwerk jista' jgħin ukoll sabiex jinstabu soluzzjonijiet sabiex jiġu indirizzati l-anomaliji konfermati jew biex ikun hemm prevenzjoni sa' aksur potenzjali. Monitoraġġ jista' jkollu l-wol essenzjali għaliex jista' jipprovda idejat biex wieħed jilħaq din iż-żona ta' libertà, sigurità u ġustizzja jew iwiss istituzzjonijiet għal tendenti diverġenti fl-standards ta' protezzjoni bejn l-istati membri li jistgħu jipperikolaw il-fiduċja reċiproka. Il-drittijiet fondamentali u normalment jiġu ma jisab bħala jisom għat jagħmlu l-limiti, jisom qegħdin innaqsu mistatat imma wieħed għandu jisom daw bħala azzjoni li t-gwida li tik istatat u biex ikollna politika l-ula ta' drittijiet fundamentali, l għanna dan drittijiet fundamentali dun għaw mux li jwafquk mill-li tista' tieħu ċertu azzjonijiet imma li jistimulaw il-preżentazzjoni ta' proposti leġislattivi inizjattivi ta' politika li tigwidana li jagħtu focal point għal dialogu interistituzzjonali kif ukoll negozjati bejn l-Istati membri f'dan il-Kunsill. Il-preparazzjoni ta' rapport annwali mill-affarej dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali sta' ta' drittu demokrazija fl-Unjoni jistgħu jkunu puntatlu għal dan kollu. Dejjem sakemm dina tkun adattati wkoll kontributu ta' fil-qafas ta' ċiklu politiku. Dan ifisser li l-Komissjoni Parlament taħt artiklu 7 ta' TU jista' jkollhom dibattitu u jfisser ukoll li dan ir-rapport jista' jgwida l-Kummissjoni sabiex identifika l-inizjattivi potenzjali tista' tieħu speċjalment fir ruoli assenjati lilha skont artikli skont it-trattati anzi tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport jippermetti li ikun hemm analiżi empirika u riċerka fuq situazzjoni ta' drittijiet fundamentali. Aħna dak li insejħulhom indicators, structural indicators, huma importanti ħafna anki dak li nsejħuna process indicators, un bat għandek il-rizultati li jissejħu outcome indicators, l-FRA Zviluppat serje ta' metodoloġiji inkluż sariċ kwantitattiv, studji kwalitattivi, intervisti individuali, eh, diskussjonijiet ta' gruppi, monitoraġġ fuq eh, fil-medja u naraw ukoll xiġri fid-dinja ta' kuljum kif ukoll il-ksur ta' dritti fundamentali mill popolazzjoni ġenerali. Għalhekk ix-xogħol li nagħmlu aħna u jikkomplementa dak li jsir f'entitajiet oħra ta' drittijiet fundamentali. Ovvjament jiena laqqa tal-moment mina najt li din hija biċċa xogħol faċli u il-bidla kbira li trid issir. Għax inti flok ikollok il-Kommissjoni, il-Parlament Ewropew, l affarej li għadin jamlu rapporti separati taħħom, kollom dialogu għanwali ta' konsil dwar l-istat ta' dritti kollok. Politika, ċiklu politiku wieħed uniku, konsistenti, għabazi ta' informazzjoni imparzjali li tkun ġiet miġbura b'mod oġġettiv. Iva, hemm problema, hemm il-problema tal-bażi legali, il-problema per eżempju ta' kif id-dritt fundamentali jorbot ma' demokrazija u l-istat ta' dritt affarijiet li forsi fid-definizzjoni propja tagħhom mhumiex daqshekk ċari ma qegħdin jiġu dejjem aktar ċari u aktar mifhuma. Għalhekk jiena naħseb li li nerzqu lejn din it-tip ta' ċiklu politiku huwa possibbli. Ħanħalaq b'dan il-ġiqsib li ġej. Il-pożizzjoni tal-istudju hija li tħassib tal-snin riċenti mill-iżviluppi dwar il-stat ta' dritt fl-Ungerija u fil-Polonja il fat li solidarità bejn l-istati membri krollat fil-amministrazzjoni ta' kriżi ta' refugjati mill-2015 law il-fallimenti li jsir progress konsiderevoli per eżempju fuq l-agenda ta' non-diskriminazzjoni tal-Unjoni fuq l-integrazzjoni ta' drittijiet fundamentali, konsiderazzjoni ta' gvernanza ekonomika u dritt ta' tfal, dan kollha huma sintomi ta' problema ikbar. Iġifieri l-inabilità tal-Unjoni illi toħroġ b'mod kreattiv kif toħroġ minn daw il-kriżijiet billi tibni fuq il-valuri tagħha l-Parlament Ewropew għandu l rwol kruċjali billi l-Unjoni Ewropea jżomma mal wadis li għamlet u dina l-Unjoni issir tassew Unjoni ta' drittijiet. Grazzi. Grazzi ħafna u issa ħaniftaħ id-diskussjoni għal dak l-membri li xtiequ u jiddiskutu u jitkellmu. L-ewwel is-Sur Nagi kieġbok. Uh, thank you very much. Grazzi. Nixtieq nirringrazzjakom ta' sqarijiet u l-informazzjoni u l-messaġġi. Mill-ewwel set ta' kelliema għandi żewġ punti. Nixtieq nisħaq ir-rwol tal-Konsil tal-Ewropa bħala membru sħiħ Eh, jiena nifem bisħiħ eh, nista' napprezza l-importanza ta' din l entita u nixtieq nippromovi u nappoġġa u nimplementa riżoluzzjonijiet u rekomendazzjonijiet kollha kemm huma illi saru mill-Konsil tal-Ewropa fl-Unjoni Ewropea irridu nuru eh, li nissan wittu tri għal 20 jew 19 stat membri ieħor tal-Kunsil tal-Ewropa li ta' persuni li mhumiex membru tal-Unjoni Ewropea Nasab dan u għal ewel post pass li jistaw nagħmlu pala mm, Unjoni Ċivilizzata. Nixtieq nirreġixxi fuq messaġġ tas-Sur Kummissarju Franz Timmermans. Iva, naqbel il-bizam il-teddit teddit immaġinarju. Imma rridu dawn u għom dan it-teddit u nuru li ċittadini li aħna l-esti li nirreġiċu għal teddit taħħam u illi li mhux ser nxedu għal dan il-teddi tal-politika tagħna. Irridu wkoll inxejnu il-teddit kbir u żgħir ukoll. U tal-minoritajiet, hija populistika ħafna li għana nħarsu bisin it-teddit lejn il-maġġoranza. Imma aħna irridu nħarsu l-għan it li jen fuq kull livell, nfarxu għan, grazzi. Thank you very much. Uh, <clears throat> I remember that in the Ferrara report. Eh, grazzi fil-rapport ta' Ferrara. Artiklu zitta, aħna smajna l-ġittijiet tal-LGBT u l-ġittijiet tal-minoritajiet, jina nistan tsib fil-rapport il-dialogu lingwistu kulturali fuq seminar u rapport ta' frali semmaj illi illi ta' terzi bil ewropej il-ħossu li hemm diskriminazzjoni etnika madwar l-Unjoni Ewropea u anki il minoritajiet ukoll. Il-rapport fraj semmi illi iktar għam meħtieġa biex niġildu kontra diskriminazzjoni, ma kif aħna nesta niġbor niġbru dejta jekk xi stati membri huma qegħdin jiġġidu l-minoritajiet, il-ġustizja l minoritajiet eh, Mhux qed nitkellem fuq dawk ovvjament illi għandhom liġijiet kontra minoritajiet jew li sempliċiment jikkastigaw iċ-ċittadini tagħhom billi jużaw il-lingwa tagħhom jew li nimplementaw um, l-implementazzjoni konġunta. Ma nista nara naraw eżattament xi Franza, Greċja, Romania, Slavvi, Vakir, Litwanja, jekk ma safux qed jiġri hemm saqsini. Jien m'għandix ħafna ċans li nitolfa f'dettalji, ma rridx nisa nidħol fid-dettalji iżda saqsini. Jien naħseb irriek aħna nikkieħdu bis-serjetà l-mekkaniżmu u nittama allura li Nidu għam iktar bis-serjetà, drittijiet 40 miljon ċittadin ta' minorità etnika. Il-pajis, u b'dawn ma ċittadin ċittadini lejali, dawn ma ċaqalqux mill-pajis, dawn il-pajis ċaqlaq, ma sawx nifmu illa għaliex ċertu stati membri ma jistawx jifmu ma jistawx jisomu mal wedit li taw fuq il-stat ta' dettum demokrazija u drittijiet tal-persuni u xqismu minoritajiet. Thank you. Now floor belongs to Mr. Jurek. Mr. Jurek. Il-fat il-listu Timmermans mux qiegħed hawnhekk preżenti għal din il-laqgħa llum. Jew waħdi xi ħaġa sintomatika tal-kondizzjoni tad-dibattitu pubbliku fih l-Unjoni Ewropea. Jekk is-Sur Timmermans jaħseb illi il interessi fil-rappresentanza politika tiegħu u aktar importanti bil responsabilità politika li jrid jiġi implementat mill-entitajiet tal-Unjoni mela dan juri biċar ċar x'inhi l-attitudni tiegħu li jxogħlu lejn iħtieġa illi ġistifika il-politika tiegħu. Sakemm ma jitrattax eh, dan il-post, eh, din is-sala, din il fala eh, xi ħaġa iktar milli sempliciment iżini ma bħala fil verita sustanza. Ma tantx ħajtieħed bis serjeta U jitkellem fi sqarji drastiċi, mi mibeda. Din dan huwa kliem tossiku ħafna. Jekk da mhuwiex diskors ta' mibeda hija diskors ta' esklużjoni għax teskludi miljuni ta' Ewropej mid-dibattitu pubbliku. Dan huwa mezz ta' kif wieħed jista' jirrifjuta li wieħed jagħmel dibattiti serji fuq immigrazzjoni. Barra minn hekk, meta suppost qed nitkellmu fuq in-nuqqas ta' tolleranza, Ehm, fil-prattika aħna qed inħabtu wiċċna ma' silenzju anki f'każijiet fejn it-trattat jitolbuna li nagħmlu dan. Aħna nirċievu ħafna informazzjoni mill istitut Open Doors li jisaħemmi per eżempju persekuzzjoni ta' tansara u mibeda kontra tansara Għanna ħafna informazzjoni fuq dan, fuq persekuzzjoni tal-nsara fil-ċentri ta' migranti u rifugġati anki riżoluzzjonijiet abbozza riżoluzzjonijiet fih dan il-Parlament fuq dan il-punt. Nixtieq inżid ukoll illi il-Kunsil Ġenerali tal- mm, ta' knejjes tal-vant għalunna ma' publiku li każijiet ta' persekuzzjoni. Ma' diċi stessemma. U jekk l-entità li qed tirrappreżenta palma għasur sur sogor milux Jekk l-entità li tirrappreżenta fl-istess waqt minoritajiet ta' żewġ kategoriji, għaliex eh, fl-istess waqt jirrappreżentaw eh, entitajiet reġjużi u etniċi, meta huwa l-Konsil għal ehm, għal eh, knejjes tal-vant u jekk dawn qed jagħmlu dawn it-tip ta' staqrijiet, mela jrid ikun hemm dialogu ma' istituzzjonijiet tal-mal-dinja reliġjuża li għanna fit-trattati u dawn għandhom almenu jiverifikaw l-informazzjoni tagħhom u jieħdu ċertu interess. Minkejja dana kollu qed niraw illi taħt l-idea ta' kondanna ideoloġika biex niskludu n-nies mid-dibattu fil-verità, aħna qegħdin nalqu l in-nies qegħdin nżommu f'amna fuq dawn il-kwistjonijiet ma smajna xejn assolutament minn mibeda mibeda kontra l-insara fil-fat. Ximdaqiet laqqas biss nirreġistraw xinu mal-fatti u mux dawn nifirdu għam l opinjoni jinkelli ġertu tamiet. U nittama illi knidu l-opportunità ta' surta ta' bermems illi kieku li kien hawnhekk kont nagħmillu mistoqsija pereżempju eżempju fuq azzjoni illegali tal-Kummissjoni illi naraw isimha fuq azzjonijiet kontra pajjiżi. Li huma qed jiġu qed jinitfifgħu ċertu dubju fuqhom fuq il-Kumitat Legali. Faċli li nagħmlu bypassing tagħha li niżvijaw nduru magħha. Aħna diffiċli illi din id-diskussjoni narwa biss bħala skambju ta' femmiet u mux mistoqsija mirata lejn l-awtoritajiet u il-mod kif dawn jagħmlu xogħolhom brabta mal-gruppi politiċi li jirrappreżenta faqti supervizjoni ta' dawn l-entitajiet politiċi li għandhom jagħmlu dan il-monitoraġġ u supervizjoni nittama illi aħna nkunu nistaw niskelmu ma' sur ċirmament fil-ġejjini fuq dal-komunità. Grazzi tassew. Signora Intfeld, Sofie Intfeld. Grazzi. L-għanet tassew etniħu gost illi sur diskuter ijet għawnek fosna fil-parlament niftakar li għamilt inti xi xogħol fuq il-konkordat illi kellu konsegwenzi mhux mistennija dak iż-żmien. Smajt b'interess kbir għall-prezentazzjoni tiegħek għandhom mistoqsija fil Jiena naqbel mal-stqarrijiet illi għamlu illi il-Parlament Ewropew il kumitat fil-fatt qed jiżviluppa proposta bħalissa għal sistema għal monitoraċ tal-mod kif istati minn biex istituzzjonijiet tal-Unjoni jħarsu lejn il-fuġġettijiet fundamentali demokrazija u istat ta' dritt. Ma nafx jekk rajtu xi rapport jekk għandkom xi kummenti. Għadak għal Sur Fonseca Murillo u anki s-sur Timmermans u s-sur Jurek jidispeċini illi mux qiegħed hawnhekk għaliex nixtieq illi nistaqsi l-presidenza ta' dan il-komitat illi s-sur Timmermans d-dim dan il-komitat ta' spessa xin jasab iva tkun tkun li ferm. Fil-komitat liħor li jina membru tiegħu għan naskambi ħafna ehm, ta' spiss mal komissjoni ħafna minn dawn jiġu per eżempju kull tliet xhur jew hekk u sappi li tkun utli ħafna din. Ma xi mistoqsijiet għaliex għanna kif irċevejni rapport ma kellniex ċans inni nifluħ sew iżda smajt kellix kellek xi tgħid. U ħarrisejn il-kontenut tar-rapport u rajt ir-rapporti li rċevejna fis-snin ta' qabel għaw distak ħafna bej dak li aħna esperjenzajna fid dibattitu tagħna ta' kuljum u dan ir-rapport il-mod kif huma prezentat, għaliex il-mod kif huma prezentat. Mela sawa wis il-Kummissjoni hija kampjun ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda aħna għandna wkoll dibattiti estensivi sa fej il-Kummissjoni Ewropea wkoll fil-fatt tqis id-drittijiet karta drittijiet fundamentali fil-proposti tagħhom. Jiena nqis personalment illi dawn mhux dejjem u mod xira iqisaw l-affarijiet. Għandna dibattiti fuq il-kwistjoni ta' privatezza jew inkella l-proposti li huma marbuta ma' ġlieda kontra terrorizmu. Jħassajt il komissjoni personalment ħassejt il komissjoni ma tqix il ġurisprudenza bażi ta' ċarkart ta' drittijiet tal-bniedem. Naf ukoll, naħseb ukoll li mod sistematiku m'hemmx evalwazzjoni ta' impatt fuq proposti speċjalment f'dak indux qasam terrorizmu u il-kriminalità u dan huwa sensittiv. Allura il għaliex inkollu qed jgħidulna li l-Komissjoni ma kienx innamlu għandu l-affarijiet meta tal proposti jiffetwaw drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna. Jien naf ukoll illi meta nagħmlu nresqu mm, mistoqsijiet fuq kwistjonijiet sensittivi ferm għadġittijiet tal-bnidem, is soltu ma jkonniex tweġiba, mbagħad meta nippruvaw nistaqsu iktar konna forsi erba kelmiet, imma fil-verità din ma tenix l-impressjoni li l-Kommissjoni hija xi kuntenta ħafna li taġavolana, per eżempju, aħna mħazbin fuq il-tentativi fil-Lintwanja li jaddu regoli kontra l-ġittijiet tal-LGBT u hemm per eżempju liġi ta' propaganda li tiġi applikata għanna tħassib serju fuq il-mod kif jiġi applikat kena tweġiba mill-Kommissjoni li qalet li aħna qegħdin nista' nifluha, nasib dak kien sena ilu, u il-lum ġurnata għadna qed nistennew il-konklużjonijiet. Nġa ħaġa li tiskantani li li kollu ngħid. Ġifieri nixtieq inkun naf xċet tagħmel il-Kummissjoni biex jittajjeb ir-rekord tagħha stess meta tiġi biex tapplika drittijiet fondamentali u forsi tkun iktar koraġġuża. Mux tifrustrani dil ħaġa li jrid noqgħod nindirizza l-mistoqsijiet li sur se kammuri kox daħt ejjem jispiċċa fil-mira tiegħi imma fil-verità. jittijek fundamentali qed jiġu vjolati qed jiġi espost għal rabja tiegħi mod frekwenti imma naħseb li s-sur Timmermans nista sewa għandu bżon jibda jkun hawnhekk biex jwieġeb dan il-mistoqsijiet. Ma nixtieq nkun naf x'għandek xi tgħid fuq dan xorta waħda. Grazzi. Sur Karski. Grazzi. Aħna ħafna drabi nintaqgħu situazzjonijiet fejn l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u kontenut tal-liġi tal-Unjoni jew n-nuqqas ta' dan f'qasam partikolari wassal għal l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss l-Unjoni imma anke li lejn mit-territorju tiegħu ġili aħna nirnu situazzjonijiet fejn entitajiet tal-Unjoni li l-azzjonijiet tagħhom huma tollerati minn istituzzjonijiet tal-Unjoni imorru kontra ġittijiet tal-bniedem u barra mill-Unjoni Ewropea rajna dawn il-kwistjonijiet dawn li ġaqsam il-ġelida barranin illum pereżempju iżda xum daqqiet aħna nittrattaw attivitajiet ta' kumpaniji illi japparaw il-barra mill-Unjoni Ewropea u jiksru id-drittijiet tal-impjegati. Aħna naraw ukoll każijiet fejn l-istati membri jmorru kontra il-servizzi militari li huma sportati barra. U ximdaqiet dan iseħ kontra il-liġi internazzjonali. għax imdaqqiet hemm nuqqas ta' responsabilità wkoll minn kull min jaġixxi b'dan il-mod. Għaliex dawn il-pajjiżi jaċċertaw illi nataw immunità imma mbagħad minn naħa l-oħra dawn huma reġistrati fiħdan l-Unjoni Ewropea u dawn mhumiex interessati illi Jamlu persekuzzjoni. ċimdaqit kon kollha kuni fil leġizazzjoni tal-Unjoni. Territi Services Directive teskludi eh, per eżempju servizzi militari mid-direttiva ma l fej. Din l-eżenzjoni ġiet introdotta tul għaċertu eh, proċess ta' ċertu attivitajiet fuq isem ħabba ċertu lobbying ħadd ma najaf kif ġradi biex tax-xogħol. Ma teżisti. U fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea tas-servizzi esterni u kommissjoni Ippruvaw jiġiddu l-attivitajiet ta' ġuż maquda biex innaqsu il-grey zones għal dak li l-attività tas servizzi u din konvenzjoni edha mek kol biex irregola il-prinċipi ta' dan it-tip ta' operazzjonijiet tal-entitajiet rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea mod pjuttost aggressiv kolli ngħid. Jgħid jiddeċidu li jżommu status quo fejn dawn imorru kontra ġutijiet tal-bnidem. Id-dokument minn Montro fuq il-apartheid eh, mhuwiex vinkolanti legalment. Aħna rridu għallek noqogħdu sebajnin għal dak li tiġri fl-Unjoni Ewropea, ma aħna rridu nkunu sensittivi u koll għal dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea barra mill-Ewropa. Għaliex ma rridux illi jkun hemm negozji tal-Unjoni li jibatu minħabba l-istituzzjonijiet mhux qed jaġixxu sew. Grazzi. Uh, now I would like to give a floor to Miss. Sa, nagħti l-kelma li sulk skriper kjoġbok. Grazzi, Signora President. Eh, Għandi mistoqsija li sur Gruden, grazzi ħafna diskors tijak, inti qed titkellem fuq kategorizzazzjoni fil-rapport annwali tijak fuq id-drittijiet tal-bniedem. Dwar il-hate speech li għawet mis suġġetti taħs tijak, nasib inti konxju li dan huwa din huwa settur li huwa problematiku ħafna fl-opinjoni tiegħi u l-għaliex huwa illa lix wieħed il lix il-hate speech ta' xi ħadd huwa il-libertà ta' espressjoni ta' ieħor jridu nrispettaw il-kulħadd. Iridu nassiguraw il-libertà ta' reliġjon ma' l-istati membri kollha u dritt ta' objezzjoni ta' kuxjenza tista' tassigura jekk l-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea li l-libertà ta' reliġjon u ta' espressjoni jkunu rispettati u meta jiġu eh, mamula daw rapporti per eżempju insara individwali jew knejjes huma fil-periklu ta' persekuzzjoni ċittadini għax jesprimu l-assoċjazzjoni tagħhom il-fidi tagħhom l-opinjoni tagħhom kif tista' tiddeċiedi li d-diskors tiegħi huwa motivat mill-mibeda. Kif se nżomm il-libertà tiegħi ta' espressjoni f'dak li għandu x'aqsam pereżempju ma' etika sesswali huwa hija l-libertà tiegħi li nesprimi ruħi. Għandi raġun jew le. Jekk jiena nagħmel ħsara jew jew jew namiħsara li xieħat jew nikommetti eh, rejat kriminali, jina ma, jfissirx li għandi naqbel mal-prattiċi. Irridu nżommu u niproteġu l-libertà biex nesprimu ideat divergenti. Kull predikatur nisrani għandu jitħalla liberu biex esprimi ruħu. Dimux għall-Unjoni Ewropea li tagħmel liġijiet f'dal każ. Inti taraf illi diskors ta' mibeda fir-Russja kien kollox li ma kellux jaqsam ma diskors favur il-komunizmu. Allura, aħna ma nix nekkastigaw il-diskors ta' mibeda, ma tistax tiġi kastigati għal dawk il bizat jina ma joġobnix il-ġihad għax hija setta fundamentali imma ndinkun silenzjat minnħam għall-opinjonijiet tiegħi fejn fejn il-linja f'da kollu. Allura, wara l-medja soċjali u l-intraċċaw il-mibeta u ntellaw il-mqorti għall-opinjonijiet tagħhom minnu fl autorita hawnhekk. U għall-Latvija kif issemma mill-kollega tiegħi, il-Latvija għandha dritt li ma tippropogax affarijiet omosessuali jew LGBT jew prattiċi bl-istess mod li Russja għandha dritt li ma tippropogax l-abortijiet pereżempju skont il-kellim. Ma nistgħux ngħidu li dak kollu għamibeda mibeda jew diskors ta' mibeda u niġu b'suġġeriment li nikkastigaw dan, grazzi. Grazzi wissa is-sur Majas. Grazzi, signora Ċer, għan il sokta bil-Grik jek permettu li. Nishti Eh, niskajna fuq kwistjoni li għandha x'taqsam fuq l-implementazzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-Unjoni Ewropea min-naħa ta' Trojka u l-Eurogroup il għaliex trojka hija entità li ma jeżistix mill-punt legali imma taġixxi fil-prattika hija il-Kommissjoni Ewropea li sibi u l-IMF Illi huma eh, parti li jifformawa u tieħu deċiżjonijiet għall-Irlanda u għall-Greċja u deċiżjonijiet tagħha bħal Eurogroup li tikkonveni bħala bħala kredituri kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-ISM il-organizzazzjoni interstatali imma twettaq deċiżjonijiet importanti fuq id-dejn li nata li Greċja u pajjiżi oħra u deċiżjonijiet oħra jisiru fuq il-form taħt il-format ta' MOUs u dan il-MOU ikun impost fuq il-gvernijiet u aħna nafu dan għaliex hekk il-gvernijiet ma jaċċettawx dan ma jeħdux flus. Dan il-memorandum jitfassal mit-trojka u jintbat l-gvernijiet biex jiġi firmat u jinkludi impenji speċifiċi għall-istati rizultati eh, speċifiċi u dan ir-riżultati jiksru drittijiet speċifiċi, per eżempju miżuri li għandhom xjaqsmu ma tneħħija ta' pensjonijiet imma pensjonijiet huma drittijiet personali, dritt ta' proprjetà ta' persuna permetta l artiklu ta' 17 meta e, pensjoni tinqata mija bħal Greċja, e, e, id-drittijiet ta', ta proprjetà tiegħek jiġu miksurin. Allora l-artiklu 25 li għandu x'jaqsam ma' dritt ta' ta' nis Eh, ta' ċertetta li għad-dinjità tagħhom ġi miksur. Għandna drittijiet apposta li għandhom xosmu jaqsmu ma' kundizzjonijiet ta' għajxien li qed jinkissru dritt ta' dritt ta' edukazzjoni wkoll qed jiġi miksur. Jekk ma jkunx hemm eh, ma jkunx hemm edukazzjoni tajba, l-artiklu 14 jiġi miksur. Meta għanna ikon artiklu ieħor li miksur meta jkollok violazzjoni għal servizzi ġenerali u servizzi e, ta' interess li ma jkollokx li jom. Meta għall-artiklu 44 jiġi miksur e, meta ma jkollokx aċċess l pensjonijiet u anka e, kwistjonijiet ta' saħħa. Allora se jiġri jissal daw il-każijiet bit-trojka għax il-Kommissjoni m'għandix id-dritt li titkellem dwar eh, kura tas saħħa m'għandix dritt li titkellem fuq il-pagamini ma' din hija kwistjoni illi jeda fidej l-Istati membri imma xorta tindaħal u l-istess japplika l-Eurogroup u l-Bank Ċentrali Ewropew. Fil-fat dawn l-affarijiet ġeneraw liġi li tkun imposta fuq iċ-ċittadini u fl-istess ħin tmur kontra drittijiet tagħhom. X'tip ta' rikorsi għandhom iċ-ċittadini jina rrepetej din li l-Parlament Ewropew diversi drabi qed jgħid il-kellim u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u issa l-Gvern ta' Ċipru u l-Portugal eh, e, waslu fi żmien biex jieħdu miżuri u fil-fatt għandna miżuri li jipproteġu drittijiet tal-bniedem u li ġejjin mill-Istati membri. U issa l-Kummissjoni qed tgħid li dawn huma azzjonijiet li m'għandhom x'jaqsmu mal-liġi Ewropea, għandhom x'jaqsmu mal-Istati Membri Ewropej. Isu ma kienieċ il-Kommissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew illi imponew dawk il-liġijiet u l-miżuri. 30 sekund dawn jaqaf qed il-keliem. Allura dil-kwistjoni daqshekk importanti tqajmet mhux biss minn MP imma wkoll minn pal akademiku jina professur fl-Università ta' Kreta, qed il-kellim. Ma jistax ikun tliet żoni f'dan il-kwistjoni din hija ħaġa li l-Unjoni Ewropea ma faċċjaċ u hija iva parti mir riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandna naraw kif nistgħu niffaċċjaw ma b'dal aspett ukoll inkella ħan iġġeneraw tip ieħor ta' liġi illi hija żona kriża li ta' drittijiet fundamentali u l leġitimità tagħha ma tistax tiġi kontrollata. U din hija xi ħaġa importanti speċjalment tal-Greċja fejn drittijiet fundamentali qed jiġu miksura b'mod massiv minħabba t-tielet memorandum. Allura Allura l-gvern Grik mandux implementa leġizlizzjoni minn flok li jirrifjuta din il-leġizlazzjoni. Jekk ma jagħmlux dan, ma jieħdux il-flus. Umbat ma jħalsux l-sur dragi, għax huwa s-sur dragi li aħna nħalsu, ħafna mill-flus li għadin nisself u imorru lura għand min kun omna. Grazie, titkellem il-President. Minuta. Nista' nitkellem fil-qosor ħafna imma frankament ma nsax nifqa sik ta' wara l-interventi ta' ċerti żewġ kollegi. Iva għandkom id-dritt li titkellmu eh, bħal kulħadd, iva intitolat għall opinjoni tiegħek għal kulħadd. Imma hemm differenza bejn sempliciment ikollok opinjoni u jkollok il-hate speech jew xi ħaġa bejniethom fejn id-dikjarazzjonijiet kontinwi tiegħek fuq eh, nies LGBTIQ qed jgħinu għal klima ta' mibeda jew klima fej in-nies iħossuhom skondi. Le, sinjura, eh, President, hawnhekk qegħdin niddefendu biex biex eh, aħna niddefendu ċerti valuri wara dak li ġara l ġimma l-oħra fejn ħamsin ruħ ġimgħa sakrati sempliċement nħabba huma minn huma. Irridu nkunu attenti ħafna x'tip ta' valuri qegħdin nippropogaw. Jiddispjaċini, irrabjata, eh, nisma' b'dan dan il-lingwaġġ omofobiku, mhux darba biss f'din il-kamra u nemmen li hemm bżonn nitkellem kontra dan. Presidenta, ma rix nerġa' nibda dibattitu se jkollna panel ġdid dal-waqt un battista tkomplu b'dan. 30 sekonda kjoġbok. Ġeja risposta. Grazzi, President. U għadrit statutorju tijaj biex nwieġa paċiz ġejt imsemmi blisem. Dan huwa prinċipju tijaj mux privileġġ. Ħafna mill-istati membri irridu jiddefendu l-familja bħala standard soċjali, norma soċjali skont il-kellim. Irridu neddefendu l-familja skont kontra l-applikazzjoni letterarju tal-etika islamika li tamila possibli għal poligamija u relazzjoni differenti bejn ir-raġel u l-mara miż-żewġin. U għanna id-dritt li niddefendu dan kontra e, eh, forom oħra ta' relazzjonijiet u soċjetajiet monogami, temporani jew permanenti. U jina nixtieq infakkarkom illi għandna standards universali li hemm bżonn jiġu mifhuma. Aħna iddefendejna il-Litwanja u nibqgħu nagħmlu dan. Dan huwa pajjiż ta' minoranza u rridu nirrispettaw il-dawn li għandhom il-vantaġġ skont il-kelliem. il vantaġġ skont il kelliem Dan huwa diskors għal taħt id-drittijiet tal-minoranza. For, for such debate. Un tajjeb li kun fi pjattformi uħor. Nishtiqna, grazzi ħafna, jina mux ma nixtiex nikkonkludi l-diskussjoni, nixtieq insemmi li forsi ikun verament utieq għalina li nistiednu personalment l-Komissarju Timmermans għad diskussjoni fuq għal-Komitat Libe. Bħala konklużjoni prinċipali minna ħatana. Issa jina nishtiq nagħti l-kelma malaj malaj żewġ minuti għal-kellima tagħna l-ewwel sur Forens Kamorino, kjoġbok. bil Bil-permesti tiegħek biex nwieġeb li suġolo dwar li ma università jina għanwieġeb il-Franċis. Diversiti. No, eh, d'abord, euh, je vais transmettre dik. L-ewel net. Eh, idealment inti vera li eh, kifet inti kun għaw sur timmermans, ma kitrit tista tmur iżolu f'uffiċċju tiegħu. Issa, e, fuq il-mistoqsijiet li tpoġġew. Intom tistgħu inti semmejt il-diversità lingwistika kif qed taraw għandu post importanti fir-rapporti. Aħna konsidrajna f'dan ir-rapport qed ninsistu fuq il-punti prinċipali iktar importanti fil-kontest politiku fundamentali fl-Ewropa dik l-unika toġiba li għandi fuq hekk issa fuq il-kwistjoni ta' u mistoqsija tal istituzzjoni tal-insara u dialogu fost ir-reliġjuni differenti fl-ħar ta' dan ix-xahar il laqa formali ma' Sur Timmermans ma' komunità reliġjuża u lajka u dan ħajtkun tkun fuq l-aġenda u ħanibatilkom il-proposta fil-laqa. Il-komunità il-kussjoni tqis ħafna bis-serjetà artiklu 17 fuq il-komitati reliġjużi. Le, tibżax ignorant vert mi xaħġa li d-dajani, xaħġa ħaġa sfida li t-ġobni li n-prova wieġbek. Dispeċini, ma Ma forsi ma sax nista eh, wieġbek taqsek fil-fatt ma sax nidħol f'dibattitu politiku miegħek kien rifletti biss is-sibi tal-Kommissjoni ta' eh, dak li ġala f'Orlando i hija xi ħaġa li hija attakk kontra dan il-komunità. Kondoljanzi wkoll il-familji tal-vittmi imma mhux se nidħol f'diskussjoni politika. Issa fuq il- fuq jekk għandni xi konna diskuss fuq artiklu 16 eh, eh, jekk tiġi ħarsa. Għaddi l-autorità tal-ħarsin tad dejta għadhom qegħdin jiddiskutu eh, mod profond fuq il-każ għalissa u allura ma nistax ngħid xejn qabel ma jieħu f'tejma. aħna għedin naħdmu mod attiv biex ikunem eh, il-leġizazzjoni il-leġizazzjoni fil-Litwanja fuq il-non-diskriminazzjoni, dritt għal-non-diskriminazzjoni. Aħna ovvjament ma sejniex il-diskussjoni, se diskussjoni bil-miktub. Għandi l-impressjoni li dak li għedna fuq konsumatur il-mistoqsijiet għan ħanippruvaw weġbu mill-aktar fis ma nsejnikomx. komx. rispett rispetta ġetit fundamentali fidu dominju ekonomiku hemm problemi kbar u għalek, Ma jistax ikun li dan jiġi diskuss fuq livell tal-legali u aħna nħossu li dak li tiġi adottat fuq livell nazzjonali fuq il-marġini li tetuna huma importanti rapporti fundamentali. Thank you. And... grazie, grazie. Not in Greece. 40% of the population. Mux fil-Greċja, 40% jiexu taħt il-lina tal-faqar. U għana 1.5 miljoni bla xol, għavolja l-Greċja għanda 240 biljun bħala dejn. Dawn il-flus fejn marru. Dan huwa marx il-plan enormi li messu għen l-ekonomija grega u li ma jindu u jispicċa minnar ma jkunem ħat ijet nista' niddiskutu għadar boħra, grazzi ħafna. Iva, il-kellim li jmiss biex jalaq. Grazzi, għax kena mistoqsija diretta diretta li li jitkellem is-sur Gruden, nixtieq inwiġbal dil-mistoqsija u itħassib tiegħu anka id-dritt ta' libertà ta' religjon u it-tweġiba le il-Kunsill tal-Ewropa jgħid li inti u jaħdem li għandek kull dritt għall-libertà ta' espressjoni u reliġjon skont l-artiklu 10 li hu l-uniku artiklu li jirreferi wkoll kolla responsabiltajiet f'eżerċizzu ta' dawn id-drittijiet u l-possibilità ta' dritt ta' espressjoni u għaristrat jider fil-konvenzjoni. kif dan isir? jiġi deċiż għabbażi ta' kriterji limitati ħafna. Primarjament dwar dak li hu meħtieġ għal soċjetà demokratika u dak li hu proporzjonat, allura assolutament iva tista' teżerċita libertà ta' espressjoni, inti intitolat li tgħid affarijiet illi joffendu li jixxokjaw u jiddisturbaw, imma hemm linja li fih il-qorti il-ECHR qalet illi l-autoritajiet fl-istati membri mux huma permessi huma mistennija u mitluba li jaġixxu u jintervjenu. Allura iva hemm limitu għal-libertà ta' espressjoni jekk permettu li fuq nota personali. Personalment jiena għandi naħseb illi sanzjonijiet legali u preventivi huma parti mitweġiba ma jien naħseb li di għandha tkun ristretta ħafna u titħalla għal każi serji ħafna. Dak li huwa importanti huwa l-attitudni fis-soċjetà jekk għandniex tweġiba b'saħħitha biex inwieġbu għad tip ta' diskors ta' mibeda u naħseb hija responsabilità tal-politikanti u l-attitudni tagħhom dat tip ta' diskors illi se jagħmel differenza kollha kemm hi jekk jieħdux pożizzjoni ċara kontra dan il-hate speech jew jitollerawx jew anka jinkoraġġuhx u bilħaq jiena wkoll ġej minn pajjiż li qabel kien komunista. Grazzi ħafna għal il-kellim. Grazzi lilek il-kellim li uħor is-sur Xuter. Jiena iv nemmen li even proposti oħra li tiġu diskussi fil dan il-Parlament Ewropew biex intejbu il-monitoraġġ ta' valuri li fuqhom l-Unjoni Ewropea mibnija u saċertu pont dal-istudju li ġi kommissjonat mill-Kumitat Libe huwa kontribut għal dal-dibattitu li jkompli sejjer. Naħseb li hemm erba' setturi l-ewwel kif id-drittijiet fundamentali jiġu integrati fis-semestru Ewropew u fil-miżuri li huma imposti fuq pajjiżi li jibbenefikaw minn xi self taħt il mekanizmu ta' stabilta' Ewropew. Dak huwa l-ewwel punt u hemm eh, anka rapport tal Barbara Spinelli fuq ir-rwol ta' ċarta ta' drittijiet fundamentali fl istituzzjoni Ewropej. It-tieni kwistjoni prinċipali wkoll hija il rwol ta' l-FDA din hija kwistjoni miftuħa, it-tielet x'irwol hemm ma' drittijiet fundamentali li lin mit ċarter ta' drittijiet fundamentali ejja niftakru li ċarter għadu kodifikazzjoni temporanja u mhux olistiku ta' drittijiet kollha li jeżistu għal-bniedem, għal-valuri fl-akki tal-Unjoni Ewropea u raba punt importanti fil-futur se u lejn politika ta' dritti fundamentali fejn l-istudji u il-rapporti jistimulaw, jixprunaw azzjoni u mux sempliciment imorru l-ura bissu reagġixxu għal varjazzjoni differenti li setow ġraw u forsi jek permettu li nalaq brimarka ħarija wara l-intervent ta' Sur Marizzi kolli ngħid illi żvilupp fuq dan qiegħed fil-paġna 21-24 tal-istudju li qed jiġi prezentat fil-Kumitat Libe dan huwa l-istudju illi huwa hawnhekk il-kalimet jurih bidu u nistan jekk tippermettu li nibdel daqsxejn il-kappell figurattivament dak li ġara fil-Greċja huwa xokkanti. Huwa xokkanti għalija bħala difensu ta' drittijiet tal-bniedem, eh, bħala membru tal-Komitat ta' Drittijiet Fundamentali xi xarajn ilu rċevejna wkoll verifika li kien u kellna nagħmlu verifika terribli u l-fatt li kien hemm kien hemm id-drittijiet tal-bniedem ġew totalment injorati hija problema ta' kredibilità għal situazzjoni kif inhi. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, tajt il-President. Grazzi għal kontribuzzjoni interessanti l-lum nir-ingrazzjakom l kellima kolla issa rridu niċċaqal u għattini sessjoni penni liħor. Nistedinkom biex tinżlu u sadattant nistieden għal fuq il-podium is-sur Maloj, is-sur Ivan Ivanov, dan Christian Gattas, Pat Klar u Natasha Kazachkina. Kjoġobkom, inaqdu miħaj fuq il-podium. Now we will start to proceed with our... Mela, inkomplu issa bit-tieni panel tagħna. Id-drittijiet tal-minoranzi ir-Roma, persuni intersex u persuni b'diżabilità. Nilqa' il kellima l ġodda tagħna. L-ewwel mistiedna tagħna, l-ewwel mistieden tagħna wassur Maloj. Professur Tov Maloj, direttur taċ ċentru Ewropew għal kwistjonijiet tal-minoritajiet. Huwa jispeċjalizza fl-aspetti politiċi u legali ta' drittijiet tal-minoritajiet etniċi fil-liġi internazzjonali u relazzjonijiet internazzjonali, speċjalment f'kuntest Ewropew. Apparti id-direttur tal-ICMI, il-professur Maloj, jispeċjalizza fl-etika ta' ċittadinanza Professor Malloy, grazzi. Jiena ntlabt nindirizza il-kwistjoni tal-minoranzi nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Fl-Ewropa ma ġenerali minoranzi nazzjonali inkludu gruppi li storikament eħxu fl-istess reġjun għal sekli bħal minoranzi nazzjonali, etniċi, gruppi lingwistiċi kif ukoll ir-Rom. F'ħafna pajjiżi gruppi reliġjużi wkoll huma inklużi f'dana il-kategoriji kif ukoll gruppi razzjali. Smajna l karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll regolamenti tal-Unjoni Ewropea ta' relevanza minoritajiet ma jipprovdu l-ebda dritt sostanziv għal persuni li huma parti minn minoranzi nazzjonali biex jħarsuhom u jippromovu l-kultura l-identità tagħhom apparti minn hekk nifakkar ukoll Il-kriterja ta' Copenhagen li rikjedu li l-istati msieħba jadottaw il-numru ta' drittijiet sostantivi ma' japplikawx għall-istati membri qabel 2004 għalhekk fuq livell sopra stat m'hemmx dispożizzjonijiet ta' miżuri pożittivi biex iħarsu kontra l-assimilazzjoni u id-drittijiet tal-minoranzi. Għalhekk l-Unjoni Ewropea taħdem biex nejdwek by proxy billi tħalli dawn kwistjonijiet fidejn il-Kunsill tal-Ewropa. Il-Framework Convention for the Protection of National Minorities u strumenti oħra tal-Kunsill tal-Ewropa ħasra għalix mux tal-li hemm erba' stati membri għadhom ma ratifikawx il-konvenzjoni qafas, imma wassal ukoll protezzjoni instabbli tal-minoranza nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. L-istudju tas-sitwazzjoni li ħanku qed nagħmel illum fl-Unjoni Ewropea hija għalhekk ibbażata fuq il-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-Framework Convention u hawnhekk jiena fġieħi trasparenza ngħid li jiena membru tal-Kumitat ta' Esperti u l-Kumitat ta' Konsulenza għad-Danimarka. Għan nifoka fuq dawn il-pajizi li ġew studjati mill-Advisory Committee fl-2014 u 15. Iġifiri, 11 il-pajjiż u mux l-opinjonijiet kollha huma disponibbli pubblikament attualment għaliex għadhom għaddejjin bil-proċess politiku fil-Kunsil tal-Ewropa ma kif hemm bżonn nista' nagħti aktar informazzjoni f'rapport estis mux mhux ħanidħol laqas fil-kwistjoni tar-Rom għax hawn li ħajkun qed jagħmel dan. Is-sitwazzjoni illi tħassibna nistaw naqsmuha f'żewġ aspetti. Nistaw naraw minn banda nuqqas rida politika u inerzja fil-gvernijiet fir rigward ta' protezzjoni tal-minoranzi. U mill-banda l-oħra naraw li klima politika attwali li tippermetti movimenti lamini sabiex ipoġġu aġenda ta' xenofobija mebeda. beda ħanitkellem issa fuq il-drittijiet eh, tal-minoranzi u l-għanin li iktar li nkwetawna. Għadin nitkellmu għonek dwar id-dritt ta' eh, auto-identifikazzjoni libera, dritt li kollok ugwaljanza u d-dim istituzzjoni adegwati, dritt li kollok u t-izviluppa kultura tkun imħares kontra l-assimilazzjoni, dritt tal-menzi ta' xandiri, dritt li tuża lingwi tal-minoranza fil-kuntat ma' l-autoritajiet pubbliċi, dritt tal-bilingwizmu fl-spazju pubbliku, dritt li titalem il-lingwi tal-minoranza u li jkun hemm opportunitajiet adekwati li tiġi mallem fil-lingwi tal-minoranza, dritt li tipparteċipa f'deċiżjonijiet fir-rigward tal-ħajja tal-minoranza. Dawn huma l-standards fil-konvenzjoni illi ħafna mill-istati membri eh, iffirmaw. Mhux ħajrna xil insemmihom kollha ħan foka fuq l-ekwaljanza u l-edukazzjoni. L-oħrajn qegħdin fir-rapport li aħna ressaqna. Minkejja titjib il-miżuri ta' inugwaljanza u politika antidiskriminatorja fl-Unjoni Ewropea ħafna pajjiżi waqgħu lura fit-twaqif ta' istituzzjonijiet li jaħdmu li salvagwardjaw dawn il-miżuri fir-rigward tal-minoranzi nazzjonali. Anki jekk ikun hemm entitajiet ta' gwaljanza, ħafna drabi ma jkunx hemm bizzejet kapaċità fost il-personal biex tejn dik dak l-uffiċċju biex jindirizza tajjeb il-kwistjonijiet ta' minoranzi ħaġa oħra hija kapaċità u inqas ta' fondi e, biex naċċertaw pereżempju l ħaddiema jkunu jistgħu jindirizzaw il-petizzjonijiet u e, mistoqsijiet kollha dwar il-mandat punti speċifiċi li huma diffiċli wieħed jindirizzaw ma' affarijiet bħal pereżempju l-status tal-vittmi tal-gwerra u kustjonijiet ta' dawk li jiġu lura lejn il-pajjiż. Apparti minn hekk diskriminazzjoni multipla kontra membri tal-minoranzi għadha tiżdied u mhix qed tiġi indirizzata biżejjed, mhux biss f'termini ta' ġeneru u orjentazzjoni sesswali ma anke diżabilità ħaġa li tassew tħassibna f'ħafna pajjiżi hija l ġbir ta' data etnika. Il-ġbir ta' data dizaggregata hija meħtieġa minħabba raġunijiet ta' programmi u politiċi imma l-istati membri tanċin xilhom jagħmlu dan. Huwa importanti dritt li wieħed ukoll jiġġielet l-assimilazzjoni u Qed nitkellem hawnhekk bod partikolari fuq reliġjon, lingwa, tradizzjoni, wirt kulturali. Dan huwa dan id-dritt tal eh, minoranza nazzjonali u lingwistika li żomm ehm, l-identità tagħha importanti. U minħabba illi hemm tendenza ġenerali illi minoranzi jiġu esklużi mit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal- ehm, fasilta ta' deċizjonijiet kulturali u nuqqas ta' trasparenza u koll ehm, dwar l-aċċess tal-fondi. Il-gvernijiet jridu jkunu aktar miftuħa u jinkludu aktar dawna is-siti ta' wirt eh, kulturali tal-minoranzi u jnizlu għan fil-lista tal world Kulturali Ġenerali. U n-nis mandomx jintbatu batulura lejn il-pajis jew reġjun tradizjonali tagħhom sakemm tagħna ma jkunx assolutament neċessarju. Issa, il-lingwi ta' minoranza. Il-gvernijiet rridu jiżguraw li jkun hemm adekwati u opportunitajiet li jkunu tal-istess livell tal-edukazzjoni tal-maġġoranza. Dan id-dritt japplika għal livelli kollha tal-edukazzjoni u għal-lingwi żgħar. Istituzzjonijiet u programmi għal minoranzi qed issir ħaġa normali f'ħafna stati membri, però minħabba l-awsterità riċenti u l-kriżi ekonomika waslu ta' tnaqis tal-fondi fil-istituzzjoni edukattivi u f'ċertu pajjiżi kien hemm eluq tal-programmi u l-iskejjel tal-minoranzi. U dana effettwa mod ħażin il dawk li jgħixu fiż-żoni remoti. Speċjalment jekk id-daqsa klassijiet huwa strettament minimu minn flok ma jiġu mħarsa l-iskejjel żgħar dawna l-iskejjel jispiċċaw jaqgħu lura meta mqabla mal iskejjel tal-maġġoranza u jekk l-allima ma jkunux komdi jużaw il-lingwa ta' minoranza hija problema wkoll. Jiena nħossi dana l-aspet lingwistiku importanti għall-integrazzjoni tas soċjetajiet għax aħna nitkellmu dwar sistema two-way tal-integrazzjoni u dan importanti ħafna fiċ-ċiklu ta' monitoraġġ. Għalhekk il wieħed jitgħallem il-lingwa tal-minoranza tal-istat mod adekwat jien jilqa il-riskju il-minoranzi jkunu ċittadini ta' terza kategoriji, ħaġa li ma twassax għal koeżjoni soċjali. Issa t-tieni punti li semmejt qabel dwar il-klima politika attuali li qed wassal għal xenofobija u mibeda fil-Konvenzjoni Qafas u responsabilità tal gvernijiet hija ċara. F'żewġ artikli partikolari, artiklu 6 jpoġġi responsabilità fuq il-gvernijiet biex jippromovu dialogu interkulturali u rispett reċiproku. U danna tassew għanna bżon iżjed minnu. Bat hemm artiklu 12 fejn hemm l-obbligu illi tiġi żgurata l-edukazzjoni interkulturali u iktar firxa ta' informazzjoni dwar il-popolazzjoni ta' minoranza. U dan ukoll mhux biżejjed. Skont il-qafas ir-responsabilità ta' gvernijiet li tippromovu jiżguraw id-dialogu interkulturali u s-soċjetajiet fejn in-nazzjonalitajiet minoranzi nazzjonali hija responsabilta tal-gvernijiet. Dana biex ikun hemm protezzjoni tad-drittijiet tagħhom kif ukoll tiġi żgurata s-sigurtà. Iż-xenofobija u l-mibeda hija l-iktar diretta lejn ir-refuġjati u n-nies ġodda li ġejjin ċertu minoranzi bħal Roma qegħdin jaraw iktar mibeda lejhom kif ukoll lingwaċ razzista. Kien hemm ukoll attakk fiziku u eh, ċibernetiku illi weġġa ħafna lil dawn il-gruppi aspett tal-protezzjoni tal-minoranzi hija huwa l-fatt li jittieħdu miżuri effettivi biex wieħed jippromovi il-ftehim reċiproku biex jiġi evitat il-violenza eh, u aġir ostili Hemm bżonn ta' aktar tolleranza u rwol tal-medja biex tippromuovi dialogu interkulturali huwa importanti. Il-politika ta' edukazzjoni ma tippromovix tqassim ta' arfin dwar il-minoranzi, il-kultura, storja, lingwa, reliġjon u laqqas il-kurrika ġurnalisti ma jagħmlu dan il kolba tal-istorja ħafna drabi jkunu preġudikati u programmi kulturali jiffukaw fuq attivitajiet folkloristiku flok dialogu. Il-medja hija ħaġa tħassibna x'faċli li wieħed ikollu aċċessa li u miex regolata bżiet mill-gvernijiet. Il-profiling tal- l-uffiċjali tal-pulizija u ħasbu ħafna ħasbu ħafna f'ċertu pajjiżi u anki jekk hemm regolamenti kontra dawn l-affarijiet xorta ma jiġux infurzati l-każijiet huma meta l-gvernijiet ma jadottawx jemendaw jew jimplementaw leġiżlazzjoni li jikkriminalizzaw dawn l-atti. Nikkonkludi allura dan kien eżami fuq fuq ta' sitwazzjoni dwar il-protezzjoni tal-minoranti f'dawn l-aħħar sentej biss u jidher ċari li hemm approċċ diżugwali bej il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhux l-Istati Membri iffirmaw ir-reġim Ewropew tal-protezzjoni tal-minoranzi u dawk li ffirmaw xorta jridu jżidu l-isforzi tagħhom. Sfortunatament l-Unjoni Ewropea ma tantx tista' tagħmel għaliex xorta m'hemmx biżejjed kompetenzi fl-Unjoni fil-Liġi Ewropea. Mrs. Eh, Malloy,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 fl-RRC, ħadem ukoll iġib bosta każijiet ta' drittijiet ċivili u dim il-Qorti Ewropea ta' drittijiet umani u sentejn ukoll ħadem bħala konsulent legali fil-proġett ta' drittijiet tal-bniedem fil-Bulgarija Sur Ivanov jekk joġba. Grazzi ħafna. Grazzi u kol tal-istadina u l-opportunità li nindirizza l-kwistjoni tar-Roma probabli l-ol l-ikbar minoranza fl-Europa. Erjo għal kamra xar snin ilu jgħid li trid ikun hemm politika ta' l-inklużjoni tar-Roma. Llum ir-Rom il-qafas fuq l-integrazzjoni tar-Rom li ġi adottat xi erba' snin ilu jaraw id-drittijiet tal bħala parti mill-aġenda politika tal-Ewropa ma xorta waħda qegħdin jiffaċċja ħafna diskriminazzjoni daw fil-ħajja tal kuljum, segregazzjoni. U mibeda. beda Għaz ikun hemm iktar attenzjoni tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-vant tal-Ewropa ma kif fil-punent tal-Ewropa jaraw il-ksur ta' drittijiet tagħhom. Minkejja l-impenji is-sitwazzjoni tal-Roma tantx marret il-qudiem riċerkaturi differenti juru li hemm sentiment anti-Rom kbir f'ċertu pajjiżi minħabba anki tendenzi tal-immigrazzjoni bo ġenerali. L-Eurobarometru, meta nitkellmu dwar ir-riżultati tagħna, riċerka tagħna, l-istituzzjonijiet jaħsbu li hemm rapporti ta' NGOs li dejjem ikunu eżagġerati. Allura jina nishtiq nifoka fuq l-Eurobarometru li huwa strument ta' kummissjoni stess. Fl-2012 danna jedina li tlita minn kull erba Ewropej jaqblu illi ir-Rom huma friskju ta' diskriminazzjoni u il-maġġoranza jħossu iva li dawn jiffaċċjaw il-diskriminazzjoni l-34 jasbu li ċittadini ta' pajjiżi ma jkunux komdi bel tfal rom fl klassi tagħhom u madwar 40% jaħsbu li ma jridux jaħdmu ma' nis rom jew ikollhom ix-xaħat rom ġar tagħhom. Hemm nuqqas ta' inizjattivi koordinati, il-nuqqas ta' involviment ta' rom fit-taħid ta' deċiżjonijiet, il-nuqqas li eh, li l-indirizzaw l-antiġipsizm per eżempju. F'ħafna każijiet inizjattivi anke finanzjati tajjeb ma jħedux inkonsiderazzjoni diskriminazzjoni illi hemm fil eh, ofol ta' kollox tal-esperjenza rom. Importanti li wieħed jieħu azzjoni biex jiġġielet is-sentiment anti ġipsizim madwar l-Ewropa. kif ukoll ir-retorika antirhom minnaħa tal-politiċi. L-istereotipi razzisti jiġġustifikaw ħafna drabi diskriminazzjoni passata, per eżempju. Lek imsejjaħ natural kriminali ta' Rom. Dan l-istereotip kompli l dak is-sentiment ta' xenofobija. U ma teħdux miżuri biex jiġu implementati dawn il-miżuri u li tiġi kontestata u sfidata l-attitudni kontra r-rom tal-popolazzjoni. L-intenzjoni ta' segregazzjoni ta' komunitajiet rom tġa qed ikompli jżid dan is-sentiment li wieħed ma jindirizzax il-kwistjoni ta' segregazzjoni mhux ħawaslu għal tip long term, mhux biżejjed ta' tidjar. Anki segregazzjoni fl-iskejjel f'ċertu stati membri dan tiġar rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea bħala żbaljat u dal-aħħar bdiet proċeduri kontra Repubblika Ċeka, Slovakkja u l-Ungerija. Issa rapport ieħor ta' Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport tal-2014, rapport konġunt fuq il-Racial Equality Directive, jgħid illi il l ewlenin fl-implementazzjoni ta' direttiva huma li ma tantx għarfien ta' drittijiet nuqqas ta' data ugwaljanza, eh, nuqqas ta' rapportaġġ, eh, ostakli għall-aċċess ta' ġustizzja, livell baxx ta' sanzjonijiet u rimedji, ovvjament ftit minn dawn il-problemi li semmew bħal każijiet pereżempju ta' diskriminazzjoni multipla għaliex il-leġislaturi ma setawx isibu soluzzjoni ta' dan minħabba nuqqas ta' dejta etnika. Il-Kummissjoni temmen imma illi problemi ta' Roma ġejjin mill-implementazzjoni konkreta tal-leġislazzjoni u għalhekk tixtieq estendi l-iskrutinju anki għal prassi ta' trattament ugwali. Aħna naħsbu li l-Unjoni Ewropea se tissaħħaħ u timplementa il-leġiżlazzjoni tagħha ta' drittijiet tal-bniedem. Ir-Roma ma fost l-iktar gruppi eh, diskriminati fl-Ewropa, u għalhekk jibbenefikaw ħafna minn da. L-Istati Membri Ewropej ġiedu konsiderazzjoni wkoll l-impatt tal-iżviluppi ġeopolitiċi differenti fuq l-implementazzjoni tal-Aġenda ta' Drittijiet tal-Dem u l-Igwarjanza, żida tal-movimenti politiċi nazzjonalisti Lamini fl-Ewropa, iż-żida akbar ta' miżuri ta' sigurtà antiterroristiċi illi huma neċessarji imma illi jiksru id-drittijiet bażiċi ta' ċertu membri tal eh, soċjetà speċjalment ta' minoranzi. Kif kollox għandu rabta diretta ma' ksur ta' drittijiet eh, bażiċi b'mod ġenerali u l-implementazzjoni ta' integrazzjoni ta' rombot partikolari L-ewwel pass jridu nieħdu allura li l-uffiċjali pubbliċi jirrikonoxxu l-antiġipsijiżm u jieħdu ir-rwol mexxej biex jikkundannaw il-manifestazzjoni u protesti kollha parti jekk anke l-medja għandha rwol importanti kif diġà għadna. Il-kampanji pubbliċi li jġildu l-antiġipsijiżm jridu jsiru fl-imkien ma' taħriġ kontra r razziżmu fukat għal atturi mażula bħal per eżempju ċertu uffiċjali uffiċjali pubbliċi, pulizija, għallima, social workings, etc. L-organizzazzjoni tiegħi ir-Roma Information Office hija l-ikbar netwerk ta' rom fl-Ewropa ħadd kompli taħdem ma' istituzzjonijiet, l-awtoritajiet nazzjonali, soċjetà ċivili billi tiffoka fuq tliet elementi neċessarji fi kwalunkwe level, politika ta' level settorjali sabiex nipromovu drittijiet umani tal-Roma u tal-gruppi zvantagġati u biex ikun hemm trattament ugwali. Dawn huma miżuri biex ineħħu diskriminazzjoni kontinwa, miżuri biex ikkompensaw diskriminazzjoni tal-maddi u miżuri sabiex jeliminaw id-diskriminazzjoni futura. Skont l-Eurobarometru tal-2015, l-iktar diskriminazzjoni wiesa jgħaddi kibbażata ibbażata fuq l-etniċità l origini etnika 64%. Imma għal minn hekk hija li il-diskriminazzjoni mhijiex indirizzata mill-awtoritajiet, dina qed tiġi dejjem aktar istituzzjonali, diskors ta' mibeda tal-politiċi l mini hija ħaġa ta' kuljum, il-mibeda qiegħda tiġi espressa liberament fil-parlamenti nazzjonali l-autoritajiet u din għal-mibeda, din għal-razzizmu. Um, Ovvjament huwa ikabbar il-problema. Aħna rridu nipromovu drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza bħala valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea u kif qal il-professur Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali hawnhekk da proċess. Grazzi ħafna ta' attenzjoni. Okay, thank you, eh, Mr. Iva, grazzi Sur Ivano. Sur Ivano firri titla mill-aktar fis, ġifiri jek għandkom xi mistoqsija partikolari għalih. Aħjar minn wissa, le ma tkomx ħaġa partikolari għalih, mela grazzi Ivano għadan diskors tant interessanti, is-sur Dan Christian Gatta sissa, co-chair tal-organizzazzjoni um, Intersex International Europe. Fl-2013 dan ippubblika il-dokument il, Human Rights Between the Sexes, a first comparative international analysis of the human rights situation of intersex people. Um, Is-sur Gattas. Grazzi, nixtieq ningrazzja l-libe tal-li eh, formatna fuq l-sfidi tal-personi intersek. Ija l ewwel darba li jena qed niġi mistieden biex eh, nitkellem hawnhekk u nittama' dan u l-ewwel pass biex niftu dialogu. Personi intersex jitwildu karakteristiċi sessuali primarju u sekundari, per eżempju, ġenitalja barra u ġewwa kromozoni, gonads, gonads, struttura ormonali, massa tal-muskoli, distribuzzjoni ta' xar u statura li mux neċessarjament jaqgħu taħt kategorija ta' nisa u rġiel u jew nkella huma ta' tnej. Individwi b'dawn il ta' karatteristiċi sessuali huma għandhom il-tabella medikali huma għandhom disorder of sex development, DSD. DSD ħafna drabi jiġu kompanjat mill-ideja li persuna trid tiġi rranġata minn mezzi eh, medikali biex u dawn jirranġawhom eh, biex isejħu l biex eh, billi jissuġġettaw il-ġisem tagħhom għal trattamenti li l-għan li jbiddel karatteristiċi sesswali tagħhom ta' intervent sesswali kirurġiku għal trattament ormonali lejn apparenza ta' mara jew raġel u biex dan l estanijiet soċjetali li jisu li deċidu l-professjonali mediċi. Kien hemm studju li ħareġ mill-riċerka molandiza li tqabbel data medikali turi l-prevalenza totali ta' dan il-persuni li eh, bejn wieħed f'kull 200 illi għandhom bżonn skont il medicina skont id-dinja medikali, attenzjoni medikali. Impatti etiċi hija l-amputazzjoni tal-klitoris, il- il-kostruzzjoni ta' vagina artificiali, forced vaginal um, dilation, removal of eh, tneħija ta' tessut gomna dali, u impożizzjoni ta' ormoni sabiex inbidlu in karakteristiċi sessuali ta' tifel u tifla u dan jista' jagħmel trauma psikoloġika kif ukoll difetti fiżiċi u jista' juħalli pereżempju ħafna marki jew farretti jew naqas ta' sensazzjoni osteoporozi u kwistjonijiet uretrali. U skont dokument kien hemm varjazzjonijiet ta' il-karistiċi sessuali li sar il-kirurġija fuqhom operazzjoni fuqhom f'xi 21 stat membru. 18 stat membru ma jpermettux li pazjent jgħid li t-tifel tifel jridu jiddeċidu, ma peress li jgħid jgwida mediċi juri il-juru illi il-kirurġija tisir ta' ta' zajra ħafna ħafna drabi individwi intersex ma jistawx jihdu dawn id-deċiżjonijiet. minn stati membri reprezentant legali jista' jagħti konsensi u l-intervent mod indipendenti tal ta' t tifel u tifel jiddeċidi. U dan juri li l ta' self-determinazzjoni, autonomija tal-ġisem tal-persuni bi varjazzjoni ta' karatteristiċi sessuali u għagmiksur l unjoni Ewropea. Kwota. For his or her physical and mental integrity. Performing medical treatment that is not life-saving without the free, personal and fully informed consent of the person that... Inti tagħmel il-trattament mediċi illi mhumiex qegħdin li mhumiex kustjoni ta' ħajja jew mewt hija tmur kontra integrità tal-persuna kemm hemm f'artiklu ta' Karta Drittijiet Fundamentali u wkoll banklużi fil-rispett tal-ħajja tal-familja privata għal kif niżel f'artiklu 7 tal-Karta ta' Ġittijiet Fundamentali u artiklu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Ġittijiet tal-Bnidem. Dawn l-interventi wkoll huma dikjerati li jkunu trattament degradanti u normal fost oħrajn bejn il-rapporter speċjali fuq tortura u l-Kumitat tal-Ġus Maquda kontra tortura u jkmuru kontraditt tal proibizzjoni ta' tortura f'artiklu 4 tal-Karta ta' Ġittijiet Fundamentali tal-Bniedem u artiklu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem l-effett tal-patologizzazzjoni tal-ġisem intersex jibda fil-fulija. Imma ma jaqafx hemmhekk. Ħafna mill-adulti, ħafna minnhom ġew soġġetti għal interventi psikoloġiċi mediċi fl-aħħar ħames 50 sena dawn għandhom problemi biex jisibu xogħol ħabba nuqqas ta' edukazzjoni, e, persuni intersex għandhom stigma, e, diskriminazzjoni verbali, fastidju, nuqqas ta' kura medika, nuqqas ta' ċessa dak li hemm bżonn bla medik ċina, nuqqas ta' rekonomixximent legali u viżibilità tal-entità minħabba soċjetà u ħafna minnhom jaqgħu faqar minħabba e, li ma jmorrux jieqfu minn imorru l-iskola u wkoll trauma psikoloġika u fiżika minħabba trattamenti u nuqqas ta' konfidenza fiduċa fihom fushom. U dawn il-persuni jħosu ma jistgħux jiġu rappreżentati jimkien la fl iskejl għas fil-kurrikula tal-iskejjel u dan jisfa sempliciment bħala Marta. Meta jikbiru dawn il-persuni jridu jiserħu fuq is-setturi ta' saħħa pal kulħadd u ħafna iktar. U allura dan l-aċċess għal din kura ta' saħħa ġenerali huwa eh, mxakkel minn preġudizzji ta' professjonisti u l-assigurazzjoni tal-saħħa ma jtuhomx il-flus, ma ħassuhomx. U dan imorru kontra l-dritt ta' saħħa tal-persuni intersex. Kont skont artiklu 35 fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali dan jgħat meta aċċessibilità għal servizzi partikolari għal dak li huma ċertu kondizzjonijiet jew check-up ġenerali marbuta s sess tal-individwi tifittex is-servizz. Kwistjonijiet oħrajn komuni li qed ħabtu maħħom magħhom il-persuni intersex huma nuqqas ta' ċess għal sostituzzjoni tal-ormoni u sostituzzjoni tal-ormoni li m'għandux eh, ma jaqbilx mal ħedġijiet tal-ġisem tal-persuna u tipprova tisforza li dak li jkun isir jew mara jew raġel. Mill-2008 stati membri intalbu minn ħafna entitajiet ta' ġisma u dan plus SIDO, CAT, CRPD u CRC biex jieħdu il- mm, miżuri amministrativi leġislativi oħrajn biex jikkarantixxu rispett tal-integrità fiżika u tal-għamija tal-persuni intersex u jaċċertaw illi ħadd ma soġġett permett fit-tfulija jew meta jkunu trabi għal proċeduri mediċi xi għal xejn. Eh, medikali għaxejn. il 2015 il-Kummissarju għal ġetti tal-Bnidem il l-Konsul tal-Europa publika dokument fuq il-ġetti tal-Bnidem u personi intersex il-entitajiet ġusma u dak kif ukoll il-CHR COE eh, ħedġew eh, sati membri biex jgarantixxu jkun hemm servizzi ta' pariri u ta' majmuna għal dawn it-tfal u anki il-ġenituri tagħhom biex jinformaw fuq il-konsekwenzi ta' din tip ta' din tip ta' kirurġija mhux meħtieġa u trattament mediku jħorru biex naraw illi eh, konsensi jinnata meta it-tifel ikun kiber biżejt biex jieħu sem fit ta' deċiżjonijiet u jagħti konsens sħiħu ħieles u biex jagħti rimedju adekwat għal l-dbatija psikoloġika u fizika li jinqala minħabba dan tip ta' prassi li dawn il-persuni intersexu garantixxu dawn il-aċċess għal ġustizzja ta' dawn il-persuni. Sissa, Malta hija l-unika stat membru tal-Unjoni Ewropea li ipprobixxu dan it-tip ta' intervent u ipprovdu flimkien mal-Greċja fl-2015 għaffas ta' antidiskriminazzjoni fuq il-karatteristiċi sessuali espliċiti u dinja ħasra u għaja Europe jixtiequ jħeġġu il-Komitat fuq is-Sivli li jużaw il-momentum biex għajmu kustjonijiet fuq il-kustjonijiet intersex. Il-prioritajiet ewlenin huwa li jipprojbixxu trattamenti mediċi fuq persuni intersex mingħajr il-konsens tagħhom li huwa personali u sħiħ li jwaqfu jkun hemm trattament mediku fuq dawn il-persuni intersex li mhuwiex sempliċiment mhux biex jisalva ħajthom sempliċiment kosmetika. Leġiżlazzjoni antidiskriminatorja li ma tispiċi tinkludi individwi varjazzjonijiet ta' karatteristiċi sesswali importanti li garantixxu l-aċċess għal ġustizzja u l-wieħed jista' jgawdi drittijiet. Eh, tiegħu. U fuq livell Ewropew il-studju komparattiv fuq il leġislazzjoni attuali tal-Unjoni Ewropea fuq is-sess u l-ugwaljanza bejn is-ġeneru ġeneru jisplora kif dan jista' jkopri wkoll karatteristiċi sesswali. Il-rikonoxximent tal eh, bejn is sess illegali mhuwiex ewlieni imma il-sess ta' dak li jkun palma sess ta' kulħadd ma diffiċli li inti tiddeċidi jew tbassara. Grazzi. Thank you, uh, uh, Mr. Gattas. Grazie, Sur Gattas. Issa naddu għal Senjora Pat Clark, membru tal-Komitat Eżekuttiv tal-Disabilità għal-Roma l-2005 palissa qiegħed fil-Independent Living Initiatives għal personi b'Down syndrome fl-Irlanda u dan timesċi imexxi kampanja fil kfermatijie eh, u allura l-vot tiegħi. My opinion, my vote biex jara li persuni bid-Down syndrome u persuna bid-disabilità intellettuali jista' jkollu aċċess ta' sistema politika inkluż manifestos li faċli jitaqrom. Sur Clark Fidejk. Grazzi ċer. Jina ta' sew u jek kontent li jetawnek foskom biex indirizza dan il- forum tant importanti fuq disabilità. IDF e hija organizzazzjoni ġenerali li tirrappreżenta persuni b'disabilitajiet fl-Ewropa aħna għandna firxa sieħa ta' membri kunsilli nazzjonali ta' persuni b'disabilità NGOs madwar l-Ewropa u firxa sieħa ta' membri assoċjati nazzjonali u internazzjonali xut minnu jomma fil-Kamra s-saħna il-leħen wieħed ma' ta' persuni b'diżabilità fl-Ewropa. Aħna kontenti li jkollna din l-opportunità biex niddiskutu drittijiet ta' persuni b'diżabilitajiet din smih pubbliku fuq drittijiet fundamentali. Id-diżabilità għandha tiġi meqjusa mill-lat ta' drittijiet tal-bniedem. Id-drittijiet tal-bniedem ta' persuni u huma fakra fil-Konvenzjoni ta' ġus uta fuq dritt tal-persuni b'diżabilitajiet li jista' ġirati ratifikat minn kemm l-Unjoni Ewropea u nifisa kważi mill-istati membri nfushom. Sfortunatament pajjiżi Irlanda xorta qeda għandha ħafna nuqqasijiet dan ir-rigward iżda aħna nistemaw li ħanbidlu di sitwazzjoni qabel it-tmiem ta' din is-sena ejja nittamaw. Din hija l-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni impenjat ruħ għal konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Ifisser il-leġizzazzjoni kollha, il-politika u programmi għandhom ikunu konformi mal-konvenzjoni u illi il-drittijiet ta' persuni b'diżabilità għandhom ikunu mainstreamed fil-azzjonijiet u strateġiji tal-ġritti tal-bnidem tal-Unjoni Ewropea u allura jemel sens li approċċ ġdid u meħtieġ biex ehm, nagħmlu tajjeb għal noqda noqasijiet fit-taħid ta' politika ta' deċiżjonijiet fil-politika ta' disabilità fl-Unjoni Ewropea. is li għaddi fl-Unjoni Ewropea ġiet eżaminata fl-ewwel darba fl-istorja minn ehm, entità ta' drittijiet tal-bniedem ġus maquda u komitat ġus maquda fuq dritt tal-persuni b'diżabilitajiet u rċiva rekomendazzjonijiet minn dan il-komitat f'Settembru 2015 u dawn l-osservazzjonijiet jagħtuna linji gwida fl-Unjoni Ewropea kif nistgħu nippromuovu nħarsu u naċċertaw id-drittijiet tal-persuni b'diżabilitajiet l-Unjoni mod aħjar dawn inkludu lista tazzjonijiet dettaljati u miżuri għandhom jittieħdu minn tal-Unjoni Ewropea fi skadenza partikolari rekomendazzjonijiet li jipprovdu għana b'għamata prioritajiet roadmap għal azzjonijiet tal-Unjoni fi snin ġejjin sabiex nimplementaw sew is-CRBD u li nipromuovu u nirrispettaw id-drittijiet tal-persuni b'disabilitajiet fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-rekomendazzjonijiet għandhom iservu pala il l-linja ta' referenza biex jimmexxu l qoddim Il-Parlament Ewropew se jadotta l-xar li jmiss rezoluzzjoni fuq dawn l-osservazzjonijiet li konkludu l-Parlament se jkun l-ewwel istituzzjoni li jirreġixxu. Aħna irridu minn eh, esprimu l-gratitudni tagħna lill-Parlament u mod partikolari rapporter MP Sr. Helga Stevens tal-li involvit organizzazzjonijiet ta' persuni disabilità mill-qrib fuq rispett sieħ ta' artiklu 4.3 tas-CRPD fil-osservazzjonijiet ta' konklużjoni il-ġus maqoda, il-Komitat ġus maqodna talab l-Unjoni Ewropea biex jagħmlu dialogu strutturat ma' persuni b'disabiltajiet u rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet sabiex jaċċertaw illi jkun hemm partecipazzjoni kostanti fil-proċessi ta' taħid deċiżjonijiet u ta' tfassil ta' politika fl-Unjoni Ewropea mamruta mal-konvenzjoni fi klim ieħor biex imur lil l involviment ta' dok u partecipazzjoni ta' DPOs. Li ju ila issa tmexxi id-dinja pala l-ewwel organizzazzjoni reġjonali territifika l-konvenzjoni missa għandha bżonn illi wkoll tmexxi fl-implementazzjoni ta' konvenzjoni. Implementazzjoni f'ira se ddajjef il-affass drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea teħtieġ li kollha strateġija dedikata biex implementa CLPD. Il strateġija ta' Disabilità Ewropea 2010-2020 ġie adottat qabel il-konklużjoni ta' ġusma' Oda tal-CRPD u din is-sena aħna għandna biss review, revizjoni fl-okpjantazzjoni reali biex nerġaw insaħħu l-implementazzjoni ta' CRPD u jien għandi tarġu tassib dwar dan. Hemm ċertu xejra illi ma l ġittijiet ta' bniedem ma neħdmux bis-serjetà l-Unjoni Ewropea ħadet pass lura billi bidlet il-punta fokali ta' CRPT minn DG Justice u id-ġitijiet tal-bniedem il-trattament orizzontali li permetta 60 miljon ruħ b'dizabilitajiet ġew diskriminati għabbażi ta' diskriminazzjoni, reliġjun, età u diskriminazzjoni minar protezzjoni fuq kull qasam tal-ħajja. Dawn l-osservazzjonijiet jippermettu li jkun hemm redazzjoni ta' direttiva proposta skont il-konvenzjoni il reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal Komitat ta' Rifuġjati ma ġiex msejjes fuq id-drittijiet tal-bniedem e u l-IDF e għas sitwazzjonijiet ta' persuni b'dizabiltajiet qed fl-Ewropa. Miżuri għandhom jittieħdu biex reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal kriżi ta' migrazzjoni u rifuġjati tkun inklusiva u aċċessibbli. Il-osservazzjonijiet li konkludu f'dan il-rigward jiġu jkunu implementati. Il-Komitat eh, ukoll rekomanda l-Unjoni Ewropea toħroġ gwida lill-Aġenziji u l-Istati membri u l-Istati membri wkoll għandhom joħorġu li gwida lill-Aġenziji u l-Istati membri illi ikun persuni b'dizabilità, tirrestringi persuni b'diżabilità fil-kontest tal-migrazzjoni u tfittxija tal-azil miex skont il-konvenzjoni. Madwar l-Unjoni Ewropea, ħafna persuni b'diżabilità għadhom meċħuda mill-kapaċità legali tagħhom fuq livell nazzjonali deċiżjoni ta' persuni b'diżabilità taħt il- il-sistema ta' gwardjani parzjali u plenarja ma jistawx jiġu rikonoxxuti legalment u dan jistaw jiġu mixħuda drittijiet tagħhom l-Unjoni Ewropea għal dak li huma trattati u leġiżlazzjoni pal l ġustizzja, prodotti u servizzi inkluż il-servizzi bankarji, impjieg u s-saħħa kif ukoll il ġittijiet ta' konsumaturi ta' voti. Is-CRPD iridu issa jibdew jaħdmu fuq dan il-punt dan il-punti. Is-CRPT referew fir rekomendazzjonijiet għal ħolqien ta' uh, Social Protection Floor. Aħna din nortu fuq il-parlamenti biex jappoġġaw din rekomendazzjoni. Persuni b'diżabilitajiet ġew mod ta' affettwati bitnaqis fis-servizzi li permettu li jgħixu fil-komunità aħna rajna degradazzjoni ta' standards, tfejxin u il-ritorn għal istituzzjonijiet segregati. Il-Komitat rekomanda l-Unjoni biex inżidu r-rata ta' impjieg fis-suq tax-xogħol miftuħ u jiwaqfu ċert iktar effetti ehm, ehm, negattivi minħabba l-miżuri jew ta' austerità. Imperattiv il-fondi tal-Unjoni, inkluż dawk strutturali u tal-fondi tazzjoni esterna għandhom jiġu applikati biex jippromovu l-implementazzjoni tal-konvenzjoni fis stati membri u f'pajjiżi terzi. L-Unjoni ma tistax tkun tuża biex tifinanza ir-rinovazzjoni ta' jew il-bini il-skej segregati jew istituzzjonijiet residenzjali, u dan għadu għat jidġri l-lum. Il-pagamenti li jenataw li għedin jintużaw kontra e, li jintużaw kontra CRP li għandhom jiġu avokati. Il-ombudsman jappoġġa dan f'deċiżjoni għaliex jgħid li l-Kommissjoni ma tistax tifinanzja bi flejjes tal-Unjoni azzjonijiet li mhumiex konformi mal-valuri tal-Unjoni, jiġifieri drittijiet li huma magħrufa mill-karta. Mil Um, biex nala l-IDF jilqaw il-publikazzjoni tal-European um, uh, Accessibility Act bħala Sinjal ta' impenn mill-Kommissjoni biex intejbu ċ-ċessibilità ta' prodotti u servizzi l kull miqiet fl-Unjoni Ewropea għandu potenzjal kbir ħafna fl-Unjoni Ewropea li jżid valur għal ħajjiet tal-persuni b'disabilitajiet. Minkejja dan kollu, jekk il-qatt ta' aċċessibilità Ewropea hija emmek bilan illi ikun tkun liġi u l-enija biex il-CRPD iġi implementat mela jrid ikun konformi ma' CRPD. Nirrepeti, jrid ikun konformi. Il-proposta għandha xi nuqqasijiet għal dak li nxaqsam artiklu 10 tal-konvenzjoni jekk wessaw l-ambitu dan ikun wieħed minn titjib ewleni li jista' jagħmel l-aċċessibilità tal-prodotti u servizzi realtà biex nagħlaq Nitolbu l-Parlament Ewropew li jkun mexej fit twettiq ta' dawn l-osservazzjonijiet ta' konklużjoni. Il-Kumitat ta' ġnus maquda ta' rekomendazzjonijiet li eh, meħġew l-Unjoni Ewropea li jkunu ambizjużi u fil-fond meta japplikaw il- dan il-konvenzjoni daw ħarsu lejn potenzjal azzjoni tal-Unjoni mal-setturi kollha nittamaw u nistennew li l-Parlament jieħu l-istess approċċ ambizzjuż u penjatu aħna fl-idija qegħdin inħarsu bir-reqa biex intom tagħmlu dan. Grazzi tassew. Gissur Clark. Naddu issa għall-ħar kellim il-Senjura Natasha Kazzaċkina, il-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea um, tal-Politika ta' Drittijiet tal-Bina tal-Unjoni Ewropea. Um, hija um, analista dak li huma drittijiet fundamentali ġustizzja affarijiet barranin, eh, affarijiet interni, skużawni, fil-Open Society European Policy Institute. Sinjura Cinċke, fidejk. Grazzi għatijax, ċer, u grazzi tal-istedina l-inna biex nindirizzaw id-dibattitu l-lum kif kifet inti nitkellem fi sem l-NGO bazata eh, Brussels, l-HIDN, u biex nkellimkom fil-politika interna, grupp ta' xin NGO nativi fuq id-drittijiet tal-bniedem li jinkludu s-soċjet jinkludu social koll worker kollu dwar id-drittijiet tal-bniedem. <coughs> Aħna naqadna f'taħtan wieħed biex nittrattaw l-Unjoni Ewropea bħala tri attur prinċipali wieħed ħafna ntqal fuq id-drittijiet tal-minoranzi imma l-lejla nixtieq nikkonkludi din id-diskussjoni bil-indirizza il-kwistjonijiet l-iktar wisajn tal-Unjoni Ewropea wara dawn il-, il Eh, daw l-istrateġiji u nitkellem fuq xi strategiji oħra. Jumejn ilu dan issemma mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni organizzat laqa <coughs> għatnedija il-grupp ġdid fuq livell oli għal kontra ta' xenofobja u intolleranzi oħra. Ġi apprezzat ħafna l-NGOs ġew ittrattati ħafna fil ħolqien fit-tnedija ta' dal-avveniment u kienu rappreżentati ħafna fil-panels imħalta u interattivi fil-Kumitat li jibewni kiena nixtieq nisħaq li na naf li għanna protokollu kwistjonijiet prattiċi ma kemm jista' jkun ikun ħaġa tajba li nevitaw li jkun appeniż mamulin mill-NGOs biss f'avvenimenti bħallum. Imma nalaqħe nilaqawi parentesi. Hemm tħassib qed jikber fost l-organizzazzjonijiet tagħna l-ekkim sejjaħ bl-English shrinking space, spazju li qed jisparixxi qed naraw attakki rapportati fuq NGOs u kampanji Polonja e, fosthom il-Polonja, il-Litwanja u postijiet oħra fissem ta' sikurta Nazzjonali, Franza u Spanja u attakki kontra soċjetà ċivili daw, anka dawk il-refugġat li jaslu fil-gżejjer Griegi per eżempju, imħasbin ukoll fuq l-iskrutinju demokratiku li qed jisparixxi għal ċerti proċessi u nuqqas ta' trasparenza, per eżempju, id-direttiva proposta għal kontraterrorizmu diskussa f'dan il-Parlament stess ġiet ippreżentata minn għal verifika tal-impatt mill-Kommissjoni u għaġlet minn naħa tal-Kunsill il-wiċ tal-proposti ġodda u kienu sekreti jifi ħafna u bla konsultazzjoni warajom. U importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea titħol f'dialogu li jfisser ħafna ma' soċjetà ċivili bħala fattur importanti fil-proċessi taħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dan jinvolvi konsultazzjoni kif suppost bizmina apposta għas soċjetà ċivili biex tagħti tagħha kif ukoll e, tissetja l-aġendi tagħha u e, rapporti u debriefings ta' sikwit biex bekk ikun hemm kontabilta għal pubbliku in ġenerali. Verament nixtieq ninsisti fuq dan il-punt. Il-Nazzjonijiet Uniti jgħid li ngħinu ambjent bħal dan għall-NGOs huwa pilastru għal kull sistema bir-rispett għall dritt għall-istat ta' dritt u għalhekk il-grupp dan il-grupp qed jitlob għal emenda fir-rapport biex jirrikonoxxi b'mod speċifika r-wol tal-soċjetà eh, ċivili u kol bħala kriterju għal-rispett tal-istat ta' dritt u drittijiet bażiċi għall-istat fl-istati membri. Aħna rridu li jkun hemm dialogu ma' soċjetà ċivili fiċ-charter u fil-koerenza. Hawnhekk irrid ngħid illi minkejja attitudni miftuħa ħafna tal-Presidenza Olandiża lejna u dak kien verament taġit, aħna dizappuntati li lingwaċ bħal dam ma daħax fil konklużjonijiet tal-Kunsill dwar tal-Kummissjoni. Sempliċement nixtieq impoġġija rekord illum illi bħala grupp aħna konna tlabna laqa mal viċi President Timmermans biex niddiskutu miegħu u viżjoni ġenerali tiegħu u l-istrateġija tiegħu biex jixpruna id-dritt tal-bniedem fil-Ewropa u dan wasani għat-tieni punt dwar l-istrateġija biex aħna nissiltu kontra il-kritika li jkunaw, rritu ngħidu irridu ngħidu li mux mod kif aħna nfixklu l-konverzazzjoni minn dak li mis-suċċessi tagħna dan huwa il-ħobsu l-butir tagħna l-NGOs. Lea, din hija kwistjoni ta' l-esperjenza tagħna meta aħna quddiem bilan li nisfurzaw għal azzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nirrispettaw u nipproteġu imma wkoll biex nipromovu drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Fil-laqqa ta' livello li kena jumenilu li semmejt, partiċipant wieħed innota, u ta' kien interessanti li jekk wieħed kellu jikkonsidra l-esperjenza kollha fil-Kamra preżenti stati membri, NGOs, eh, Nazzjoni Uniti, OSCE, mill-Kunsil tal-Ewropa, l-Unjoni Ewropea nifisa, kellna l-iktar sensila sħiħa ta' esperjenza kif aħna nissiltu kontra, niġġieldu kontra dan il-kliem ta', ta mibeda kienet ħaġa ta' interess kbir, nasib din ħaġa tajba li niġbru flimkien ir rizorsi kollha fl-Ewropa u hemm ħafna biex nipromuovu azzjoni favuri drittijiet tal-bniedem għandu jkun l-għana ħari tal-Unjoni Ewropea u dan għandu jiġi dikjarat sew minħabba anka tliet istituzzjonijiet Ewropej u l-politika tagħhom. Bir-rispett tal-koordinament bejn l-istituzzjonijiet kollha, huwa interessanti li nħu dak l-eżempju dwar kif il-Kummissjoni u l-Kunsil għandhom inizjattivi li jipromovu l-istat ta' dritt li kienu maqtuwajn minn xulxin. Waqt li l-Kommissjoni ddisinjat affas intern e, e, f'dak li għandu xesam dritt rispetta għall-istat e, tal- fil- fl-istati membri, il-Kunsill ħadem għar-rasu u ħareġ b'xi ħaġa kompletament differenti u maqtuwa minn kull missjoni. Di mhux biss kienet separata mix-xogħol għaddej tal-Kummissjoni ma wkoll mill-leġis diskussjonijiet ta' politika leġislattiva tal-Unjoni Ewropea li għaddin bħalissa fuq azil per eżempju. Dan jibat sinjal ħażin dwar fejn l-Unjoni Ewropea qed titfal prioritajiet u għandha riskju li tnaqqas l-impatt li bla bid-direttivi li toħroġ bijom. Allura aħna daqsxejn xettiċi anka r-rapport li għadu kif ħareġ f'dak li għandu xaqsam mazzjoni fost istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Nittama li neġgħu li jiġi misħuq fir-rapport li ġejt dwar id-drittijiet fundamentali. Nixtieq ukoll nuru apprezzament id-deċiżjoni tal-Parlament li tagħmel l-Istati meta jkun neċessarju li jinformawhom dwar eh, azzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, qed nirreferi l-direttiva li ġiet adottata l ġimma l-oħra biex iddilja b'mod sistematiku fejn hu relevanti mhux dejjem ikun relevanti fir-rapport ta' drittijiet fundamentali. U jiena ninnota hawnhekk illi fir-rapport tal-Kummissjoni dwar iċ-Charter m'hemmx linja konsistenti dwar dan. Xi stati jkunu msemmin dwar ksurijiet, infringements, u stati oħra le meta jiġu għal pereżempju eh, diskriminazzjoni kontra n-nies Roma koordinament aħjar hemm bżonn minn kull istituzzjoni, kull sforz hemm bżonn isir u dan hija talba tagħna l-strateġija f'sens ta' responsabilità maqsuma bejnietna biex naslu għal tibdil fuq il-post u biex ikollna ċertu għan ċertu mira ta' drittijiet fundamentali fuq Differenzannu l-uniku mod kif aħna l-una li jkun hemm azzjoni koerenti fuq livell ta' Unjoni Ewropea li valur fuq livelli kollha possibbli. Nista' malaj natikom ċerti eżempji dwar skonnessjonijiet biex inkun iżjed konkreta u għal darbora ħan irreferi għal din il-laqa illi saret eh, xi jumejn ilu u forum oħra ta' violenza ta' diskriminazzjoni. Forlando, dak li ġara ġi eh, ikkondannat f'dik il-laqa imma la kummissjoni laqqas kunsil tal ma talbu il-soċjetà ċivili biex jirrevedu il-dokumenti tagħhom F'dak l-avveniment ukoll kien hemm video ta' sessanti ħafna ta' tifer Roma li kien qed jiġi mżawwad sempliċement għax kellu il-kuraġġ li qed jgħid li kulħadd huwa l-istess u, dar, u kienem raġel li sawtu jinsultaħ il tifer minħabba fek. U għad, kullħat kien ixxukjat imma xorta, għad m'għandniex dikjarazzjonijiet bizzejt mill-Kunsill u mill-Kummissjoni illi jikkundannaw din il-ħaġa. Din irrid jinerġajinat illi aħna l-kol nisru għamma meta niġu għad-dritt fundamentali tal-bniedem iridu nittakiljaw politiki razzisti li huma istituzzjonalizzata. Dan ukoll irid tiġi indirizzat għax għadhom tebba b'opportunizmu. Smajna f'dik il laqgħa tal-UNHCR dwar diskors pubbliku mħassar fuq ir-rifuġjat u kemm hu taħsar n-nies minkejja dan stat wieħed li kien irrappreżentat mill-Greċja għamel ir-rabta ma' sviluppi li għaddejn bħalissa fuq il-liġi ta' migrazzjoni u dik tal-azil illi fl-aħħar Aħna smajna testimonju provi fuq prattiċi diskriminatorji tal-musulmani f'dak li għandu xaqsam mal-liġi ta' emerġenza fi Franza. Imma direttiva tal-kumbatt kontra terrorizmu qed tiġi negozjata ma tigarantixxix applikazzjoni tal-offiżi ġodda li ma tkunx arbitrarja u detrimentali għad drittijiet tal-bniedem. Żgur, jiena konxja ta' dan. Ma, man kol, mux kollox għandu jiġi indirizzat kollox u azzjoni strateġika hemm bżonn tiġi ffokata, immirata u skont iż-żmien. Imma sissa, sissa ma nalebda kumpass jew ingaġġ ta' xejn dwar id-drittijiet tal-bniedem. X'imkien inizjattivi Ewropea li jkunu bit-tikketta ta' drittijiet tal-bniedem, per eżempju dan il-grupp fuq livell oli, u l-politiki l-oħra f'dak li għandu xaqsam ma' JHA, u l-artikli 2 u 6 ta' trattati li jitkellmu fuq il-drittijiet fundamentali L-Unjoni Ewropea bżonn tiżviluppa pjan strateġiku biex tassigura li l-azzjoni tagħha eh, fl-azzjoni tagħha jippromuovu u jixpruna drittijiet fundamentali mill-bidu nett sal-infurzar, eccetera sal-implementazzjoni waqt li għedin ners u lejn il-midterm review tal komissjoni u l-ħatra tas sur Timmermans aħna nitolbu il-rapport tal-Parlament Ewropew dwar dritti tal-bnidem biex jafsu l-qoddim fuq qafas bħal dan. Grazzi għatieħ. Grazzi ħafna, Signora Kazaksin, għal dak dik il-prezentazzjoni tant tajba. Issa naħin għaftit mistoqsijiet u treġibiet x'namlu. Għanna membru parlamentari wieħed li jixtieq il-kelma u l-Onorevoli Sokor, kjoġbok Grazzi. Huwa iktar kumment fuq l-ewwel prezentazzjoni tas-Sinjura Malaj. Din hija problema tagħna kif nikkonvinċu l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni bħal istrateġija Roma li teżisti diġà li għandna jkollna rapport biss fuq minoranzi nazzjonali bħal Roma ma rridx inqabbel il-minoranzi eh, differenti imma niġi lura l dal-punt ħani kota sentenza waħda mir-research paper tal-parlament dwar il-komment tijek fuq li memx rieda politika għal rekomandazzjoni tal-Kunsil u ċarter għal lingwaċ komuni ta' minoranzi Kumment qasir, il-potenzjal tal-liġi Ewropea baqa mhux mitmum e, mitmum minkejja l-eżerċizzju li sar fuq il-kompetenza biex jiġi implementat il-valuri tal-Kunsil tal-Konvenzjoni -tal ta' drittijiet tal-minoranzi li jinkludu dawk il-valuri li jiġu replikati fiċ-ċarter ta' drittijiet fundamentali. Dan huwa minħabba il-perċezzjoni li hija żbaljata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 Ah, għal din il-li, għal din il-raġuni forsi il-Komissarju Timmermans ma setax jiġi għax mitmija ta' settembru kien forsi qasir li tiġi prezentata din il-paper. Nispera li matul din is-sajf jew s sena jew id-dieħla jkollna din il-paper. Min jaf? Grazzi. Grazzi lilek, qed għattajt il-Presidenta, il sur Jurek jekk jogħġbu. Grazzi ċer nixtieq nappoġġja dak li għadu kif intqal minn ta' qabli dwar minoranzi nazzjonali f'ħafna partijiet ta' dal-kontinent. Til-kwistjoni ġiet infurzata u ila dejja għal-armaj mit-sena u ġiet rikonoxxuta fil-liġi. Imma xi kultant l-Unjoni Ewropea l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea joqogħdu lura milli jindirizzaw din il-kwistjoni. Hemm nies li biss għandhom id-dritt li jispellu jisimhom u jomhom imma jużaw l-alfabet. Din hija sitwazzjoni assurda l-Unjoni Ewropea tidher li li jisa tgħid li kwistjonijiet ta' natura domestika u ma tridx tidħol fiha Hawnhekk qed nitkan fuq minoranzi tradizzjonali waqt li kwistjonijiet kollha bżonn jiġu deċiżi għabbazi ta' dinjità umana u ikwaljanza drittijiet minkejja jiena e, nati parir kontra dan it-terminu impreċiż dwar il-minoranza jekk aħna għandna opinjoni ta' minoranza ma jfissirx li l-opinjoni hija korretta, kull persuna għandu dritt tal-opinjoni tiegħu jew tagħha, imma l-fatt illi poligamisti huma minoranza ma jfissirx illi għandna nassiguraw trattament indaqs tal-opinjoni tagħhom fuq il-familja. U kif aħna nħarsu lejn familji monogomi li huma l-bażi għal rispett ta' nisa fl-Ewropa skont il-kellim u li huma edin fil-qalba tal-istituzzjoni bħala istituzzjoni daw l-opinjonijiet ma jistawx jitu trattati l-istess bħal tal-poligamisti għalla volja għanna nies li jitlu fl-Ewropa u għandhom ċertifikati ta' żwieġ li jikkonfermaw li fil-fatt u ma kienu mizzewġina għal ta' persuni, ma' għanna mannix bżonn nimplementaw din fil-liġi tagħna. Allura aħna għandna dritt niddefendu dak il-partijiet u l-elementi tal-kultura tagħna li aħna nittrattaw bħala universali. Allura ejja niddefendu lin-nies meta jkun meħtieġ fl-interess tal ġustizzja u igwaljanza jtjajt il-kellim, imma ma nittrattawx kull minoranza bħala speċjali u privileġġjata, ejja ma natu ma tantihomx dawk il-privileġġi speċjali u drittijiet privileġġjati. Grazzi li sur Clark dwar tfal bid-Down syndrome. Is-sitwazzjoni hija drammatika għax f'ħafna pajjiżi ta' stati membri sfortunatament ukoll fil-Polonja id-dritt ta' tfal bħal dawn jiġi li jiġu mwelda qed e, qed tiġi mpoġġija fid-diskussjoni u allura jidħol l-abort minħabba diżabilità u jekk irnexxielhom fil-fatt jiġu trattati jisom jiġu appoġġjati ma qabel ma jitwildu kollha jiġu ġudikati mill-ġenituri tagħhom pereżempju li jiddeċiedu dwar jekk daw it-tfal jirrispettawx l-aspettativi tagħhom jew le. Din hija ħaġa inumana fl-opinjoni ta' tiegħi. Din id-dikjarazzjoni naf li mhux ħatibda l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, imma aħna m'għandniex inħossu inħossuna faċli li naċċettaw kollox għax ħafna stati membri ddeċidew li hemm libertà ta' deċiżjoni dwar tfal, drittijiet ta' tfal li jitwildu u kwistjoni ta' deċiżjoni arbitrarja. Jina nemmen u kolli janki għawnek għan nħarsu lej e li standards. E naraw li ma standards għet niddefendu u dwar kif niddefinixxu din is-sitwazzjoni. Għanna bżonn ukoll inkunu iktar e, konxi b'mod akut li opinjoni ta' minoranza ma jfissirx li l-opinjoni vera jew hija valida għax ħafna drabi nitkellmu fuq dawk il-minoranzi li eh, għandna li għanna poċ ħafna fuqhom, imma minoranzi vera ikunu weħidhom u joqogħdu kwieti fuq dawn l-affarijiet. Grazzi, President. Fl-aħħar jiena nixtieq nieħu parti f'din dan id-dibattitu bħala membru tal-grupp. Unbat inħandur l pollak mela bdiet. Jiena nixtieq iġdilkom l-attenzjoni għal kwistjoni waħda biss, mela. Minoranza. Illi tibqa' minoranza dejjem tiffaċċja sitwazzjoni iktar diffiċli minn ħaddieħor minn maġġoranza. qabbel dan ma' sitwazzjoni fil-familja. Għandi żewġ tibniet, waħda ikbar mill-oħra, u l-oħra fejn miżar. Dejjem tkun li waħda li talbet li kienet tippretendi iżjed attenzjoni u għajnuna sakemm kibret biex issir matura u indipendenti u l-istess japplika għal-minoranzi. Mm. Nistgħu u diskussjoni bla tmiem hawnhekk, imma rridu nżommu f'moħħna li kull minoranza tkunx xi tkun ank nies b'disabbli jew minoranza oħra tinħtieġ għajnuna speċjali, attenzjoni speċjali. U għal din ir-raġuni li aħna tkellimna fuq minoranzi f'dan id-dibattitu u nispera di mhix l-aħħar darba fih dan il-Kumitat Libe. Grazzi. Mela, issa naf li l-Kummissjoni trid tittervjeni fid-dibattitu tagħna is-Sinjura Sina van der Bukert, jekk joġbok. Għandek il-kelma. Grazzi, mandiċ mistoqsija, ġest sempliciment l-informazzjoni ta'kom. Ġupat Clark, ovvjament il-Kommissjoni taqbel ħassib bil fondi strutturali dejjem jendom jitqasmu b'mod konformi ma' drittijiet ta' karti fundamentali skont il-karta l-UNHCR. Però din hija responsabilta maqsuma bejn kummissjoni u l-Istati Membri. Kummissjoni tikkontrolla kontrolla dak li jsir. Il-kontroll li jsir mill-istati membri. U li xtaqt ngħid tal-informazzjoni tagħkom hija li matul ix-xahar ta' Lulju ħa jinħaraġ dokument ta' gwida interpretattiva dwar il-ġestjoni tal-fondi Ewropej u tajab li kunem għalfin dwar l-esistenza ta' dan il li dawn il-gwidi ġara darba jkun adottat u aħna issa nistennew li jkunu l-NGO zenuna noħol u kuxjenza fost l-atturi tal-Istati membri u l-autoritajiet kompetenti fl-Istati membri mbagħad. Signora Kazzaċkine, fil-fatt inti qed tajjeb ħafna illi fl-Annual Charter Report u il-proċeduri taksur kultant l-istati membri jissemmew u kultant le. Pero hemm konsistenza li forsi ma tindunax biha mill-ewwel u hija din. Kull meta jkun hemm press release uffiċjali dwar il-proċeduri ta' ksur li l-Istat Membru jsemma fih, allura fil-rapport jissemma l-Istat Membru wkoll. Imma dak il-proċedimenti ta' ksur fejn ma jkunx hemm komunikazzjoni uffiċjali l-Istat Membru jibqa anonimu, sempliciment nejdu stas membru fil-rapport. Grazzi. Is professur Maloj tixtieq tagħti tweġiba l-mistoqsija. Iva, fil-qosor sur sokor. Inti semmejt rapport annwali. Fil-fatt, aħna fil-reġjun tal-Ġermanja fejn aħna bażati il-Parlament lokali hemmhekk joħroġ f'kull sessjoni parlamentari ta' ħames snin leġislatura rapport fuq il-minoranzi li jkunu rekonnaxxuti mill-Ġermanja li tlieta minnhom fil-fatt jgħixu f'dan ir-reġjun. Ovvjament din hija sforz konġunt minn xi ħaġa tal-parlamentari biss. L-NGOs u s-soċjetà ġenerali wkoll jiġu involuti. Fuq il-kompetenza inti semmejt ir-rapport. Li Iva, importanti, speċjalment fil rigward ta' ċertu drittijiet sostantivi ta' edukazzjoni u kultura. U sur Jurek, inti semmejt wieħed minn dawk id-drittijiet kulturali li jistgħu jkunu meqjusa mill-Unjoni Ewropea bħala dritt universali għat-ċittadini kollha tas-soċjetà. Ġifiri li inti tuża l-lingwa propja tiegħek, jiena ma tħallx fija din ħaġa ma hija kwistjoni f'ħafna pajjiżi għax ħaġa li nidħlu fija għadha fir-rapport li aħna batna wkoll is-sekretarjat hawnhekk għaliex iva dana huwa ta' tħassib u fil-fatt xi ħaġa illi hija importanti ħafna għal minoranzi id-dritt li jżommu l-kultura u l-identità tagħhom. U forsi allura l-Kummissjoni tista' tqisa dil ħaġa meta tiġi biex timplementa drittijiet sostantivi tal-minoranzi. l-aspett ta' jekk opinjoni minoritarja jiex korretta jew le, ovvjament din hija xi ħaġa suġġettiva. Importanti illi kull vuċi tinstema' f'demokrazija nfakkarilkom dik ix tajba jew le star minn qed jisma' Importanti li kulħadd ikollu vuċi, ma jfissirx li kulħadd ħajjirba ma kulħadd għandu dritt li jinstema. Konklużjoni tajba ħafna fil-fatt ta' dan id-dibattitu. Grazzi li l-kellima kollha tagħna ta' dik li kontribuzzjonijiet interessanti ferm. Bla dubju dak li smajna l-lum, bla dubju ħajkun ta' aspirazzjoni għal Parlament Ewropew. Grazzi l kulħadd u grazzi tad dibattitu.